Indiko, are you ready? Can, can, we, can we start? Um, welcome back to this afternoon session. Mela, nil-għakom, wejwur lejla, għedin tard, għax diġa, għanna ħafna fuq l-agenda, skambju tal-pozizjoniet fuq il-emendi fuq il-rapport fuq il-governanza tas suq intern fuq il-waqt il-semestru Ewropew 2013. il-rapporter li il-president ma tafx tipronunċa sima. Għaw <clears throat> xaħat li muħiex fuq ix fuq il-lista ta' shadows li xtiq jitkellem għajdurna. <clears throat> Grazzi, President. Grazzi. Nirringrazzja l shadows u l-kollegi l ohra tal-kooperazzjoni tagħhom li kienet tajba ħafna meta wieħed iqis l skadenzi osra u minkejja dan il-kollegi kienu attivi ħafna u prezentaw 161 emenda f'dan il-periodu qasir. <clears throat> U dan jfisser li huwa suġġett importanti ħafna u hemm ħafna kollegi li eh, jgħatu attenzjoni lil din ħidma tiegħi. Ħafna mill-emendi jaqblu mal-pożizzjoni oriġinali tiegħi, bekk ma tantx kelli problema. E, id-direzzjoni ġifiri għal-istess. <clears throat> U ħafna kollegi jaqblu anki bejnietom <clears throat> illi biex is-suq intern jaħdem sew, għanna bżon ta' mux biss riforma tal-qafas legali, ma anki e, rridu e, u l-implementazzjoni. U għal din ir-raġuni rridu noqdu attenti għal problemi għax kiel li nistaw nintaqaw neħuhom biex bekk insolvu l-problemi. <clears throat> fuq il-ħidmiet li għana namlu <clears throat> u ma daw revizjoni tal istrategija Europa 2020. Uridu naraw fejn sar progress. U naraw fejn huma diffikultajiet u nwaqfu prioritajiet. <clears throat> Namel referenza għal fat pozitiv eh, skużawni, pa, uh, situazzjoni sfortunata, negativa, U ma nistax nifhem għaliex il-Kummissjoni għadha ma preparax dokument fuq l-integrazzjoni tal-suq intern eh, flimkien mal eh, l-istħarriġ annwali ta' tkabbir u jdispieċini. Nishtiq inkun naf il-għala. Din is-sena ma mluwiex u introduċew struttura ġdida. Nishtiq nitlob li l-Kommissjoni t-spieganna il għalagġi mibdul dan l-approċ. U u koll niprezenta emenda u nittama li il-kollegi, ħafna mill-kollegi se jappoġġawni f'din l-emenda. <clears throat> mela fuq l-emendi prezentati ġa, <clears throat> Jena għandi pjaġiri li ħafna minn dawn l-emendi kienu konċentrati fuq oqsma prioritari. <clears throat> Speċjalment fejn hemm potenzjal ta' tkabbir, networks ta' servizzi u l-ekonomija digitali. L-emendi bħal rapport oriġinali u koll jes eh, u fuq il-progress li ġa sar <coughs> u jesprimu il bżon illi nużaw il-potenzjal eh, ta' servizzi. Waqt illi su interni jaħdem eh, tajjeb fil-prodotti, l-Unjoni Ewropea trid tiżgura illi l-qafas legali u għaxira f'dan il-dinja globalizzata. Elementi li jimmiraw għat-titjib ta' tħaddim ta' settur finanzjarju nil qahom <clears throat> u napoġom bisħieħ. <clears throat> Il-kollegi fil-Komitat Imko i-prezentaw emendi fuq il-suq intern digitali u bosta minnom jina nistan nappoġġom dawn l-emendi għax għanna nużaw bisħieħ dan il-potenzjal. Il-networks huma importanti u kollu u huma sinsla tal-ekonomija tagħna <clears throat> nirreferi għal e-communication, energy and transport. Tlita li huma flimkien jiprezentaw it-8.9% ta' valur miżjud u jkopru 6.1% tal-impjegi. Is-settur digitali huwa xprun <clears throat> kbir tal-produttività, kreattività u innovazzjoni. L-emendi fuq dan suġġett partikolari, ċoħe l-ekonomija digitali, eh, se napoġom, jista jkun bżon ta' xie emendi ta' kompromess għax hemm ħafna irdupjar u nixtieq nisħaq ukoll fuq xi emendi partikolari. <clears throat> Nibda bl-emenda 15 tas sur koferati dik di kieres. U nishtiq nitlob li kunem politika ta' reindustrializzazzjoni, strategija ta' reindustrializzazzjoni fi setturi strategiċi biex nilħu l-anijiet. L-opinjoni tiegħi <clears throat> ija li din l-emenda toħroġ mill ambitu tal-rapport tiegħi. Il-valur miżjut ukoll huwa dubju għal suq intern għal din ir-raġuni din hija emenda li toħloq li problemi u nixtieq impoġġi magħhom u diskuti fuq din il-proposta. Imma l-ewwel reazzjoni tiegħi hija illi din l-emenda toħroġ, hija barra mill-rapport. Uh, Punt ieħor <clears throat> hija ħaġa illi tolqot arja importanti ħafna. Tkellimna fiha fi Strasburgu ukoll il-ġlida kontra l-evazjoni u l-frodi fiskali. <clears throat> iva, nħoss li din hija ħaġa importanti, pero Kif inhu miktubin dawn l-emendi? Mhumiex miktubin so għax il-forma li għandhom jistgħu joħolqu dibattiti u joħloq konflitti bejn il-gruppi. U hawnhekk aħjar ma nakkużaw il ħat f'dan ir-rapport la politiċi u laqqas pajjiżi differenti. <clears throat> fuq l-implementazzjoni tal-miżuri immirati kontra il-frodi fiskali nil-qaħħom l-emendi kollha illi jimiraw għal dan, però għandi riservi mbagħad fuq il-kumplament. Nixtieq nagħmel referenza għall emendi 42 u 43. U jiena eh, il-problema ta' dawn l-emendi hija illi huma xi ftit ambigwi. Jitolbu hawnhekk l-Kommissjoni jippreżentaw ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż fil-parlamenti qabel bil-Kunsell. nħoss illi l-involviment tal-parlamenti nazzjonali, nħoss li dan l-involviment mhuwiex xieraq. U koll inħoss illi hemm bżonn ta' diskussjoni. Hemm emenda wkoll illi <clears throat> titlob illi jkun hemm rapporti kull tleċur. Uh, eh, anki din nħoss illi għal xejn waħda miex ħaġa pratika. <clears throat> Però anki din nixti diskutija din il-kwistjoni mal- shadows. Għal daqstant, President, tajtkom stampa ta' xiftit mill-emendi li prezentaw il-kollegi, u ma mosta eh, minnom u ma jaqblu ma l-approċ ġenerali tiegħi li f'dawk li jena sħat fuqhom fejn hemm bżonn ta' iktar diskussjoni. Grazzi. Grazzi għal eh, kooperazzjoni ta'kom u nħares l dim li kolliktar. <clears throat> Sergio Gutierrez. Grazie. <clears throat> Grazie Presidente. Grazie anche il rapporter tal-prezentazzjoni tal-ħidma <clears throat> kollha li saret. Kien hemm koordinazzjoni tajba l-ewwel net. Nixtieq ngħid illi bħala komitat imko aħna ma nridux neħdu passi lura. <coughs> Dan huwa l-ewwel darba fil-semestru Ewropew illi m'għandniex għannes fuq l-istħarriġ annwali tal-tkabbir fuq il-suq intern. Dan huwa punt lura u pass lura u rridu naħduha bi serjetà din. Il-Kummissjoni bżon li il-Komitat Eżekutif jilmenta u jizgura li maġax jiġri da u jekk nistaw nikorreġu dan il-fatt. Għax hawnhekk qegħdin ngħidu illi f'din il-fażi ġdida għandna bżonn ta' tkabbir u mpigi u aħna kollha lesti nisimgħu <clears throat> din il-kelma importanti illi hija tkabbir, però mbagħad meta niġu fil-politika speċifika mhux qed inħarsu lejn il-tkabbiri eh, sostenibli imma Eh, eh, tkabbir differenti, differenti minn dak li kellna fl-aħħar 10 snin. U din hija importanti meta inqisu il-suq intern digitali. Din hija kontradizzjoni bejn dak li kummissjoni tajt u dak li fil-fatt jiġri. Din il-kwistjoni tan annex fil-starriċ eh, annwali ta' tkabbir hija kontradizzjoni illi aħna rridu niprotestaw kontra taħħa <clears throat> fil-komitat. Għax dan huwa l-uniku strument li l-Parlament għandu u li kull istituzzjoni għandu li kollu impatt dirett fuq il-politika nazzjonali. Eh, naturalment dan huwa fil-semestru Ewropew qed qed jippruvaw eh, jitrattaw il-problemi, il-noqqasijiet, eh, nħarsu lejn strateġija ekonomika ġdida fil-Kummissjoni, però din għal darba li qed narawha din il-ħaġa. <clears throat> U um, qed naraw lebda uh, lebda stħarriċ. U bekk irridu u li ma nmux l-istess minna anki fil-passat. U et nisaw rapporti li essa jajna bil-riforma Eh, ma naħsibx li huwa hekk għax jekk iridu verament noħolqu eh, su intern digitali, allora ridu ninkrementaw l-e-commerce biex nevitaw eh, noqqasijiet soċjali illi ċerti staċi membri għandhom għax m'għandhomx biżejjed tkabbir ekonomiku. Din hija ħaġa rridu noħdu bis-serjetà il-proċess ta' semestru Ewropew f'dan il proċess rridu nizguraw li anki l kommissjoni toħodha bis-serjetà di namlu eh, ilment formali u nizguraw li ma ġax jiġri fil-futur. Apparti dan kien hemm denominatur komuni li l-gruppi kollha iħarsu qudiem leh, ċoħe li ners nersqu lejn suq intern reali li l-hemm diffikultajiet li hemm fuq eh, punti di vista differenti, emendi pre, jahna eh, nistaw naqblu b'mod ġenerali hemm xi emendi illi jiena eh, jħasbuni għax qegħdin iwaqfu eh, l-iżvilupp ta' suq internu ta' dak digitali u aħna kontra, però nistgħu nimxu l-qudiem b'mod ġenerali u nistgħu naslu għal kunsens biex nizgoraw li dan rapport ikun qawwi u solidu <clears throat> illi nistaw niprezentaw lill-Kummissjoni u l-Kunsill il-proposti eh, imxejna l-qoddim eh, u nafu xirridu, l-ewwel net irridu illi nużaw il-pjan ta' investimenti, nużaw il-pjan ta' Juncker, <clears throat> minkejja l-efficienza u l-ċifri, irridu nizguraw li memx iktar xkil eh, għal suq digitali u nizguraw li dan il-pjan ta' investiment verament E, jiprovovi il-rabtiet ma' su enerġetiku u dan naturalment għall-industrija Ewropea, kultant natu wis importanza għal e, l-ispejjeż fissi u jew l-ispejjeż tal-salari, però kien ħarsu lejn l-ispejjeż tal-enerġija huma ikbar minn e, dawk tal-salari. Eh, f'serti setturi iktar minn 30%. Għal għantem ħafna ħaddima li raw li salari jitnaqsu, pero jekk irridu li kunem su enerġetiku, allura nistaw il-naqsu dawn il-kwistjonijiet ta' spejs li qed jagħmlu aktar inqas kompetittivi għal daqstant jekk ninvestu enerġija fil-ekonomija digitali, fl-infrastruttura biex ikollna su intern reali xiera, allora dan ikun laħjar aħjar direzzjoni. Irridu nizguraw li aħna għedin norbtu fuq il-suq eh, digitali eh, intern, ma naħsibx li għedin bisserita bizzejjeda. il differenza bejn il-perċentuali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti huma verament kbar ħafna. Irridu eh, nilħu xi ħaġa li hija faċli għall-aċċess eh, li ma tqumx ħafna E, u tista' tkun użata mill-kumpaniji kbar fl-Ewropa. U jekk aħna m'għandniex su intern digitali e, tajjeb għax mhux qed ninvestu biżejjed fih. <coughs> Irridu nitkellmu fuq ir-reindustrializzazzjoni anki dan huwa denominatur komuni ieħor e, li rigwarda orizzontalment il-ħiliet kollha li jidħlu taħt dan is-settur. L-industrija eh, tidħol fil-GDP eh, eh, mhux biss dik digitali hemm tipi differenti ta' industrija, però niżla di eh, hemm eh, differenza ta' 5 jew 6 fil-mija bejn Unjoni Ewropea u reġuni oħra fid-dinja. Minajr industrija ma nistawx nikbru ekonomikament. U meta nitkellmu fuq reindustrializzazzjoni, Dan għajilna nitkellmu fuq 10 snin, però għandna pjan mhux qed nitkellem biss fuq l-industrija tradizjonali, imma modi ġodda biex e, e, natu xoll l-nies, e, xollijiet innovativi, digitali, nikki ġodda għal-futur, ma nix pjan strategiku la fl-Istati membri u la għas l-Unjoni Ewropea kolla kemmi. dan huwa punt importanti ħafna rridu nħidu bis-serjetà għal daqstant hemm punti komuni ġenerali fil-kumitat u naħseb illi għanna nesqu ħafna fuq dan. U fl-aħħar hemm bżonn intejbu il-katina ta' valuri fi kwestjonijiet transkonfinali specialment fi xiri pubbliku. Fl-SMEs għandhom problemi kbar biex jihdu sem fi xiri publiku f'pajjiżi li mumiex il-stat membru taħħom. U dan jista' jwassal għal valur miżjud kbir. Id-99 fil-mija tal-SMEs jitħlu għal xiri publiku f'pajjiżhom stess, pero mhux f'pajjiżi membri oħrajn. U uh, verament ħela kbir, kbira di bżon namlu xi ħaġa u fl-aħħar rridu inħarsu lejn il-ftejmiet kommerċali. Fejn? Hemm bximot b'xi mod nippromovuhom, però dana jista' wkoll li wasalna f'ċerti problemi f'setturi strateġiċi. U rridu nevuta waħda. Imma kif għad fil-bidu, nerġa' ngħid grazzi li rapporter, grazzi għall-isforzi kollha tiegħek. Ir-rapport nistaw nappoġġaw jista' jiġi appoġġjat mill-maġġoranza tal-kumitat, ix-xogħol huwa eċċellenti, kooperazzjoni hija eċċellenti u nittama illi inkunu nistaw nikorreġu dak li sbal tal-Kummissjoni li semmejt fil-bidu tal-interventi Grazzi. Thank you. I'm... Grazzi ħafna, jina fil-fat shadow u kol għal-ICR, u għalek nishtiq namel xie punti. Eh, diġa tkellimt eh, dwar, xie aspetti, ma dana kollu sabiex nizguraw li istemestru jilħaq l-antija u importanti li kunem skambju ta' prassi bej l-istati membri u mux li ikonna teħid ta' deċizjoniet minn fuq għall-isfel. Importanti illi nżommu livell ta' flessibilta fl-interpretazzjoni tagħna. Dan naħseb illi huwa importanti ħafna. L-indikaturi jistgħu jkunu utli ħafna iżda fl-istess waqt jistgħu jikkawżaw distorsjonijiet fis-suq u jistgħu jiġalu ċerta partijiet tas-suq illi jidħlu eh, f'żoni illi mux mixtieqa għaliex ikunu żoni li fihom ikun hemm indikazzjonijiet eccetera. Jiġifieri importanti dan l-element ta' flessibilità, nixtieq uh, ukoll illi nużaw indikaturi illi ikejlu il-prestazzjoni Ewropea fil-kuntest dinji. Ħalli bekk uh, nqisu il-kompetitività uh, tagħna fuq livell internazzjonali. Din għaliex ressaqt emenda 32 u l-istess għamlu ċerta kollegi tiegħi dwar kompetittività fuq uh, l-iskala internazzjonali. Barra minn hekk ukoll jiena ressaqt emendi biex nitrattaw ċerta dettalji u qabe u fil-fatt eh, dan eh, jgħina sabiex nibqgħu għaddejjem progress uh, illi jibqa' dejjem għaddej pass tajjeb. Barra minn hekk għamilċi emendi rigward il leġizlazzjoni primarja u sekundarja. Kontenta il rajt ċerta emendi imresqa fil-settur digitali u fil-settur tal-enerġija, għandix dubju li hemmhekk ser kolna bżonn ta' xi ftit diskussjoni sabiex naslu għal punt komuni u kien hemm saħaq fuq is-servizzi tas-settur tas-servizzi. Barra minn hekk eh, ressaqt emenda fil-kuntest tal-e-commerce u anka il-ħarsin tal-IPR hija kwistjoni importanti ħafna fl-e-commerce, iżda mhux biss fl-e-commerce, u għalhekk eh, jiena uh, Eh, nista inħalli l-IPR tiderawek, pero il-ħarsin tal-IPR u meħtieġ mhux biss għal eh, raġunijiet ta' kummerċ, jew kol importanti għal innovazzjoni, riċerka, ecc. Walek eh, daħalt ċerta emendi biex nizguraw li ikunem għazlit informati għal konsumatur rigward prodotti finanzjari u kol Nirringrazzja ħafna mill-ġdid l-rapporter għal ħidma uh, eh, taħħa, napprezza eh, l-ħidma tijak u, u lesta bil-ħerqa bil illi naħdem uh, fuq dan il-rapport. Issa għall-alden, Antanas, jek joġbok. Iva, fil-fat nishtiq nitkellem dwar ċerta emendi rissaqna aħna bħala għal-dem. Mela, rigward il-metodoloġija biex inħarsu nkejlu anzi il-peace amministrativ. U importanti li nkunu nafu esattament kif dan qed isir, kif qed inkejlu dan il-peace amministrativ. Qed nitkellmu dwar barometru. Imma dan il-barometru eh, eh, kif qed jaħdem eżattament? Wis burokrazija partikolarment għal SMEs. Xi stati membri kolli nammetti li diġa qed jaħdmu biex jeliminaw din il-burokrazija sejta. Issa wasal iż-żmien din dawn din il-prassi nużawha madwar l-Unjoni Ewropea kollha kammi. Punt ieħor l-implementazzjoni tas-semestru Ewropew ħanibqaw intennu, u għalmenu aħna ħanibqaw nirrepetu illi hemm bżonn illi nimplementaw. U għawek ser namel referenza għal emenda uh, eh, 43 illi qed eh, tieħu l-istess klim dwar deċiżjoni li ħadna fl-14 ta' Ottubru. Barra minn hekk irridu namettu illi s eh, is-suq uniku illi jaħdem huwa importanti ħafna sabiex aġit mill-aspett kummerċjali għal-Ewropa. Barra minn hekk rridu niżguraw illi ma jkunx hemm eh, min jiġi affettwat mill-frammentazzjoni tas-suq intern. Fl-istess waqt għandna bżonn riformi strutturali sabiex nerġgħu ninstawraw eh, ċerta fiduċja fl investituri Dan huwa importanti. L-Unjoni Ewropea trid tibqa' kompetittiva fid-dinja u s-settur digitali huwa għapropju dak is-settur fejn aħna qegħdin lura partikolarment meta qabla ma' l-Istati Uniti. Portanti li kunem hemm l-innovazzjoni fil teknologija 4G. Suppost għandna 4G kullimkien madwar l-Unjoni Ewropea. Ridu intejbu sistema tal-IPRs sabiex nisguraw tassew suq uniku digitali dwar drittijiet tal-konsumatur. U importanti li wieħed ikun jaf illi fil-waqt li hemm ċerta mekkaniżmi sabiex niżguraw id-drittijiet tal-konsumaturi li jiġu rispettati fil-prattika dawn ma jaħdmux. L-Unjoni Ewropea trid tisħaq sabiex tiggarantixxi dawn ir rispettar ta' dawn il-drittijiet. Importanti illi dan isir sa kemm ma jsirx se nkomplu nxejnu il-potenzjal tal-e-commerce Barra minn hekk importanti ħafna li jkun hemm id-diġitalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi fl-Ewropa. Jekk dan iseħħ l-amministrazzjoni eh, fl-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali ser issir iktar faċli u irħas ukoll. Grazzi, naddu kelma issa għall-Onorevoli De Jong. Grazzi ħafna fiki. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għalix jahijiet uh, u abbozzat opinjoni li fl-opinjoni tajba tijaj hija tajba ħafna. Naqbel illi ma' kull min saħaq fuq l-importanza tas s uniku digitali. U jiena ma ressaqx ħafna emendi uh, f'dan il-qasam Però naqbel mal-fatt li hemm bżonn li nagħtu priorità li konsumaturi u drittijiet tagħhom. Ħafna mill-emendi tiegħi jorbtu mal-fatt illi mhumiex biss l-investituri illi jridu jaħdmu għab beneficju tal-suq uniku, iżda huma jridu jaħdmu kol għal beneficju ta' ċittadini tagħna. Ma ninsewx li l-problemi li qed jafetgħu ħafna ħafna nies huwa propju il-faqar u il-nuqqas ta' xogħol ta' impjieg. U għalhekk importanti li jkun hemm eh, ċerta ċerta tendenzi ta' eh, eh, ta' protezzjonizmu minħabba il-numru kbir ta' qatt. Irridu nħarsu issu uniku digitali minajr ma uh, ninsew id-drittijiet tal-konsumaturi tagħna fiħdan dan is-suq. Ħafna mill-emendi li ressaq tjorbtu ma' dan. U naħseb illi u ma emendi faċli wieħed jifhimhom, m'hemmx għalfejn noqgħod nispjegahom. Madana kollu e, eh, fihom hemm ideat ġodda revoluzzjonari e, fil-waqt illi però ġejjin minn qodda e, eh, illi ġiġa jeżistu. Nixtieq nisħaq però fuq it-TTIP il-ftejm għal kummerċ transatlantiku ħajja ma nqdux nidħlu fil-diskussjoni eh, ġenerali jekk dan hux ta' benefiċċju jew le. Però naħseb illi huwa importanti illi wieħed jifhem x'qed jiġri fil-ambitu tal-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni li qed nisma bħalissa huwa illi fil-kuntest ta' kooperazzjoni regolatorja il-regoli qed jerġgħu jiġu reveduti jew nkella qed jerġgħu jitħlu, eh, qed jerġgħu jitpoġġew b'mod differenti. U dan qed jisir eh, forum f'ambitu fejn il-Parlament Ewropew mhux reprezentat. Eh, Ikollok diskussjonijiet bej il-ħaddima tal-gvern u u anka rappresentanti oħra tal-Unjoni Ewropea u minn banda l-oħra rappresentanti tal-Istati Uniti. Għalek meta dan ser jerġa' jiġi għanna, aħna għanna nejdu le, mux ser, ma rridux naċċettawm, għaliex jekk naċċettaw dan, eh, ma jkunx hemm skop illi jkun hemm kumitat palmutana, per eżempju jina ma smajt lebda spiegazzjoni minna tal-Kommissjoni <coughs> dwar kif uh, din il-biċċa xogħol tista' tiġi organizzata b'mod ieħor. Għaliex uh, jekk tatu din is-seta lill-Parlament eh, uh, Ewropew anka l-Kongress Amerikan u rappreżentanti tal-Kanada jkunu ridu jkunu ridu jifmu kif qed jaħdmu l-affarijiet. U hemmhekk wieħed jiftaħ bħal kaxxa ta' Pandora li ħafna punti illi wieħed hemm x'analizza għalhekk huwa importanti ħafna illi li meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tas-suq uniku, però jekk ma tkunx taf kif dan ser u ma nistawx nkunu nafu kif dan ser jaħdem jekk aħna ma niksbux mill-Kummissjoni informazzjoni ta' dan it-tip. Grazzi ħafna, Danis nad il-kelma lil Pascal Duron. Grazzi ħafna, Vicky xtaqt eh, nsit ma xaħġa li diġa intqalet fil-fatt, ħafna minn dak li xtaqt nejt intqal. Per eżempju, il-kapacità li għandu l-Parlament Ewropew biex kompli jitfa eh, pressjoni fuq ċerta aspetti, pero fl-istess waqt nixtieq nirringrazzja rapporter għahed ma tiegħu fuq dan fuq dan is-suġġett. Tassew hemm rida tajba illi wieħed jimxi l qudiem u li wieħed jilqa l-opinjoni taċ-ċittadini. Hemm ukoll kwistjoni tat-taxxa u anka l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Dan huwa eh, punt li interessana u fil-fatt aħna ressaqna emenda dwar dan is-suġġett Mm, Pero ma nixtiqx illi dan din tkun emenda li twassal għal konflitt be, politiku bejnietna. Ovvjament nifhem li għandna opinjonijiet differenti. Madonna kollu jiena segwejt il-diskors tas Sur Juncker u għazarna darbtejn fil-Parlament Ewropew u għal illi dan huwa wieħed mill-elementi prinċipali fil-tfassil eh, ta' politika pubblika u l-implementazzjoni ta' Ewropa illi hija aktar konverġenti fuq dawn il-kwistjonijiet u li tippermettilna li kolna miżuri aħħarin sabiex nejnu l-investituri tagħna u nibnu pont lejn l-investituri privati li hija fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tagħna. Però m'għandniex eh, ninsew il-kwistjoni tal-konverġenza fiskali. Għala għolja dan ser wassal għal aktar eh, diskussjoni u dibattitu bejnietna ma dana kollu dinja bitċa għodda tajba għad dispożizzjoni tagħna sabiex nimplementaw dawn il-politi eh, uh, eh, politiki pubbliċi. Barra minn hekk jiena lest li nerġa' niddiskuti dawn il-kwistjonijiet u, u nadotta approċċ pragmatiku flok approċċ uh, politiku anka għal-kem kolli nametti illi forum palmu l-Parlament Ewropew memxejn ħażin illi wieħed jaqbad dibattitu politiku. Issa, xtaqt nenfasizza u koll illi il-kriterium tal- suq li ikun mhux biss suq antik biex ngħidu hekk hemm diversi aspetti li jorbtu ma tkabbir. Dawn għandna dejjem nżommuhom u dimajnejna. U dejjem hemm ukoll ċerta obbligi soċjali u ambjentali li rridu nissodisfaw. Hemm bżonn illi nħarsu il-valuri illi huma s tal-proġett Ewropew. Daw ma nistawx nwarbu għom, iva rridu aktar effiċenza, rridu nkunu aktar kompetittivi, ma dana kollu ma nistawx ninsew il-valuri illi fuq jem sejsa l-Unjoni Ewropea. U ma jista' jkollna lebda tip ta' eh, tkabbir <clears throat> jew żvilupp sostenibbli jekk nagħmlu xi ħaġa li tmur kontra dawn il-valuri eh, soċjali, din id-dimensjoni soċjali. U dawn l-aspetti huma kollha eh, jistaw kunu kollha preżenti issa rigward il-ħarsin tal-konsumatur, eh, rigward ehm, azzjonijiet, eh, rigward il-class actions fil-fatt. Emmek nistaw natu momentum daqsxejn ikbar mill-li sissa kellna. Sewa wis, l-inkunu dinamiċi Maria Grappini issa fuq l-lista tiegħi, ma nafx hekk hawn xi ħadd li xtieq jintervjeni waraja. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nifraħ lill-rapporter u l-shadow rapporters għaliex dan huwa rapport tassew importanti iżda diffiċli. it tħadim tas-suq uniku jinvolvi fih kollox. U jekk dan ir-rapport jiġi infassal b'mod tajjeb permezz anka tal-inklużjoni ta' ċerta emendi, jiena naħseb li nistgħu naslu għal punt komuni u x'inhu l-isfond politiku tagħna. Aħna ġejna hawnhekk għaliex nixtiequ regolamentazzjoni aħjar uh, eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-suq uniku. Jiena minix shadow rapporter, jiena sempliċement membru tal-kumitat. Jiena niprofa inkun kullum kien uh, dan huwa l-ewwel mandat tiegħi u forsi uh, iktar dim nifhem iktar kif rridu jaħdmu l-affarijiet. Ma dana kollu tista' tispjegali għaliex eh, l-emendi fuq il-CSRs mm, ġi trattat kif fil-fatt ġi trattat intom għettu illi is il-rakkomandazzjoni dwar CSR iridu jiġu uh, diskussi l-ewwel fuq livell nazzjonali u mbagħad fuq livell Ewropew. Pro forsi mhux qed nifhem tajjeb pjena. Uh, eh, Jekk però qed nifhem tajjeb, nitolbok tispjegali għal xiex dan irid isir Għal xina kont <coughs> ministru, kont anka membru tal-parlament nazzjonali ta' pajizi. U meta rapport jitressa uh, Eh, u dim l-Unjoni Ewropea dan jitlob l-approvazzjoni tal-aktar istituzzjoni li rappreżentattiva u dan huwa propri il-Parlament mhux il-Kunsill. Kemm spiss dan irid isir jekk hux darba kull tliet xhur jew le, ma mhux ħanqod nidħol fih. Madana kollu aħna bħala Parlament Ewropew nixtieq nkunu involuti u għalhekk nitolbu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex ituna aktar kompetenza. Forse l hemm bżonn innirfinaw xi ftit. Rigward il-reindustrializzazzjoni jiena naqbel mal-kollega tiegħi ta' fuq ix-xelluk illi fil-verità huwa ġej mill-kuntest politiku lemini illi hemm nuqqas ta' industrializzazzjoni. Jekk qed fuq livell Ewropew nitilfu l-industriji tagħna hemm bżonn li nerġgħu ndaħluhom fix-xena. U jekk ma nagħmluhx f'dan ir-rapport, allura jiġifieri f'rapport li jitratta il-suq uniku. Fejn ser nagħmlu dan? Hemm bżonn ta' referenza uh, Eh, fuq dan l-aspett. Mil-ġdid nirringrazzja l-Sinjora Rapporter li x'nifhem li xogħla huwa tassew diffiċli. Kellem il mis, Grazzi ħafna, jina fil-fat nishti eh, nifraħ li rapporter naħseb li mixin fil-direzzjoni it-tajba. Pero nishti eh, natikom zewċ idejat sabiex ti konsidrawom. Sabiex Il-semestru Ewropew jirrifletti tajjeb is-suq uniku u l-importanza ta' dan għall-ekonomiji tagħna Zewċ mod kif nistaw niproċedu. L-ewwel għandna bżonn leġiżlazzjoni tajba sa mhux bissejjed importanti li din tkun effettiva, jiġifieri leġiżlazzjoni effettiva. U naħseb illi bil-prattika u għawek qed nirreferi għal suq eh, digitali, iktar ma nitkellmu fuq suq eh, swieq digitali, inqas naraw dan eh, l-element ta' kemm inkunu qegħdin qed nkunu effettivi. Hemm pereżempju l-kwistjoni ta' drittijiet illi spiss titpoġġa mek f'kuntest ta' l-suq intern Il-kumpaniji il-kbar u il-konsumatur minna l-oħra huma il-partijiet l-aktar fraġli. Il-kumpaniji prinċipali u koll jistaw eh, jiġu meqjusa f'dan il-kontest. Għalix tassew rridu nqisu il-fatturi ekonomiċi kollha inkluż l-SMEs. Ġifieri dawn it-tlet partijiet huma kollha kemm huma involuti. U naħseb illi Kwalsiasi um, esportazzjoni mhux tajba tal-suq eh, intern tista tiġi eh, solvuta billi nqisu dawn it-tlet partijiet. Rridu nqisu wkoll kemm nkun kemm qed inkunu effettivi għax dan jorbot mal-ħidma tagħna fiħdan dan il-kumitat fil-mandat li għadda id-dritt għal rimedju meta il-proċeduri u ma jkunux qed jiġu imħarsa. U biex nikonkludi nixtieq ngħid illi naqbel ma' ħafna minn dak li intqal u m'għandix dubju illi l-emendi ser komplu itejbu dan ir-rapport. Tajjeb wis jiena mhux qed nara l-ebda kelliema oħra ma nafx jekk is-sinjura rapporter tixtieq xtejt kelmtejn. Grazzi ħafna, Sinjura President. Qabel ma nagħtikom taqsira tal-ħsibiet tiegħi permettuli li nitlob lill kummissjoni sabiex twieġeb għal mistoqsija tiegħi dwar ir-rapport tal- l-integrazzjoni tas-suq uniku. Iva għandek raġun, eh, il-Kummissjoni qiegħda attenta ħafna u lesta biex tagħti tweġiba tagħha u xek. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, qabel ma inwieġeb il-mistoqsija uh, tiegħek nixtieq ngħid illi il-Kummissjoni tilqa il-kontenut ta' dan ir-rapport u l-importanza li dan ir-rapport qed jagħti assu uniku. U sabiex inkomplu uh, intejbu uh, lil dan is-suq. Għal uh, il-programm tal-2015 għadu uh, uh, eh, mux lest, pero hemm ċerta setturi illi fihom irridu nkomplu nżidu uh, l-importanza ta' suq uniku. Per esempio, t-nireferi għas servizzi, uh, settur ta' xirri pubbliku, ecc. Dawn huma loqsma li fuqhom l-aktar qed naħdmu. Issa, uh, l-infurzar, ovvjament l-infurzar huwa importanti ħafna U għak mish kustjoni ta' proċedimenti uh, ta' ksur, għaw wkoll kustjoni ta' li l-kumpaniji jkunu jafu x'inhuma id-drittijiet tagħhom u dmirijiet tagħhom anka permezz ta' odda digitali u dan jifavorixxi anka l-kumpaniji iż-żgħar. Jiġifieri uh, dan huwa ta' vantaġġ u mhux biss ta' zvantaġġ għall kumpaniji iż-żgħar, partikolarment għal SMEs fil-suq uniku. Issa rigward il-rapport ta' integrazzjoni u l-mistoqsija li saret li dwar dan. Uh, man il-Kommissjoni ma tqisx li memx rapport ta' uh, il-fatt li memx rapport ta' integrazzjoni bħala pass lura u bħala li muxet qed nagħtu importanza lis-suq uniku. Jekk qed ħares lej l-AGS l-Annual Growth Survey u inqabluh ma dak ta' snin ta' qabel taraw illi qed tingħata ħafna aktar importanza lis-suq uh, uh, uniku digitali, kemm fuq livell komunitarju kif ukoll nazzjonali. U l-analiżi hija ħafna aktar dettaljata meta mqabbla ma' dik ta' snin ta' qabel. U dan jippermettilna illi fis-semestru li imiss tal-2015 eh, nkomplu nagħtu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal lill-istati membri. Ġifieri mhux li mhux qed nagħtu bżejt priorità eh, issa rigward ir-rapport per se Ir-raġuni għaliex id-deċidejna illi ma ninkluduħx huwa għax aħna nixtiequ nirrevedu il-mod kif aħna nagħmlu rapportar tagħna fuq is-suq eh, eh, eh, uniku. Għalhekk aħna għanna odot differenti, għanna dan il-rapport, għanna l-Intermarket Scoreboard, għanna diversi rapporti illi aħna fihom nejdu xini situazzjoni tassu uh, intern. U għalek li nipprovaw namlu huwa illi nużaw teknika aħjar minn dik li użajna fil-passat. U għalek aħna nittamaw illi uh, fil-2015 eh, eh, Iva, ehm, fil-fat eh, wasad biex nikonkludi. Mela, il-kustel miex li ma tatix importanza lil suq eh, su eh, intern, iżda illi natu importanza iżda namlu b'mod differenti, b'mod aħjar jek irridu. Rapporteur. Thank you. Rapporteur, jek jġoba. És hát nem lettem sokkal okosabb tőle, meg boldog. Grazzi ħafna ta' dik l-ispiegazzjoni. Kolli nammetti li wara dik l-ispiegazzjoni lajna wis aktar kontenta u lanqas wis aktar uh, informata. Madana kollu, jina naħseb illi aħna rridu nisqu fuq uh, l-importanza. Irridu namlu uh, irridu ntejbu l-ħidma tagħna, iżda kif ser nagħmlu dan? Jekk aħna nagħtu priorità lil suġġett bħalma fil-fatt għamilna, għandna nindikaw dan fil-rapport għal eh, kabir rapport annwali għal kabir. Għanna għandu ikolna Uh, parti uh, indipendenti għandu għana natu importanza lil dan l-istarriċ. Proprio għalix rridu naslu għall-integrazzjoni u l-integrazzjoni hija importanti. L-integrazzjoni tfisser l-istess ħaġa pal uh, trasposizzjoni. Mm, iżda tmur l-in minnek. Grazzi ħafna għal kontribut ta' Shadow Rapporters, Naqbel ma' ħafna minnhom u kifet qabel jiena ninsab f'pożizzjoni privileġġata għaliex għandi il-maġġor parti ta' l-emendi illi huma uh, konformi ma dak li naktibt fir rapport Jiġifieri mhux ser kolli biċċa xogħol diffiċli ħafna għalli nasal għal kompromess. U jiena lesta biex nasal għal aħjar kompromess possibbli. Pero hemm xi ftit suġġetti li forsi dwarhom mhux qed eh, niftehmu biżejjed, jew forsi kont li ma spjegajtx dawn il-punti b'mod ċar biżejjed. Mela rigward l-emenda tas-sur Gua. Tas-sur Gua gas fil-fatt. Jina naqbel uh, ma miegħu madanakollu kollu il-parlamenti nazzjonali għandhom jikkonfermaw dik li hija responsabilità tagħhom. Aħna nixtiequ li ninvolvuhom fil-proċess. U dan ilna ngħiduh. Dejjem ikollna l-impressjoni illi dawn il-parlamenti nazzjonali ma jkunux qed jagħmlu r-rwol tagħhom fis-CSRs U huwa importanti li ninvolvuhom aktar fil-waqt illi l-metodu jinsab uh, fl-emenda. Naqbel mill uh, fuq sustanza ta' din l-emenda, dan huwa l-impentana f'dan il-qasam. Issa, rigward ir-rapporti ta' kull fleċċur ma nistax naqbel ma'kom eh, għaliex tlet xhur huwa tant qasir żmien illi nispiċċaw, nispiċċaw rapport nibdew direttament ieħor. U għalhekk eh, mu importanti illi konna il-background eh, background tal-informatika illi għadu mhux sfortunatament possibbli, mhux disponibbli. Mm, għalhekk ma nafx kemm il-rapporti kull tliet xure kif rakkomandati mill-Kummissjoni ma nafx kemm dawn huma fil-fatt fattibli. Issa rigward is-CSRs, jina u kon attenta kif niproċedi eh, dwar l-emenda rigward is-CSRs pero l-esta il nasal għal kompromess. Rigward l-emenda ta' Sur Pascal de Rans, rigward il-frodi fiskali u l-evazjoni ta' taxxa. Eh, naqbel illi dawn iż-żewġ emendi jistaw, jist, jistaw jirġaw jiġu imfasla ma dan kollu ma jidirlix illi għanna għalfejn u għanzi ma rridux natu ebda sfumatura politika Walek nishtiq eh, indajifom kemm jista' jkun possibbli ma rridux natuhom eh, impronta politika. Barra minn hekk naqbel ma' sur eh, mal-Onorevoli Rockford din il-biċċa leġiżlazzjoni tkun tajba u fl-istess waqt effiċjenti. Dan dinja fil-fatt qasam li kull ma jmur qed jevolvi u għalhekk il-leġiżlazzjoni trid iżżomm pass pass mal-evoluzzjonijiet eh, li siru fil-qasam tal-suq uniku sabiex neliminaw l-ostakoli li jeżistu. Għal darbohra nixtieq nitlob li l-Kummissjoni sabiex tqis il-proposta tagħhom mill-ġdid. U nitlob li shadow rapporteurs l-oħra sabiex adottaw pożizzjoni komuni f'dan il-qasam. Kemm jew forma ta' talba l-Kommissjoni jew inkella permezz ta' emenda. Is-sura mhux daqshekk importanti daqs il-kontenut għaliex din tista' tkun opinjoni konġunta tagħna l-kol. Grazzi Signor President u lesta naħdem fuq il-kompromessi. Tippermettu li xtaqt nirripeti dak li semmejt fil-bidu tal-laqatana ta' dalodu dwar l-iskambju ta' femiet li kienem bejn il-kulleġġ ta' kummissarji u il-konferenza ta' presidenti tal-Kumitati tal-Parlament li sar il-bira u jien attendejt għallaqa fisem dan il-Kumitat. Is-Sur Katajnen semma l-importanza ta' aktar xogħol fuq is-suq għahdini l-implementazzjoni u azzjonijiet ta' infurzar. U din hija priorità ewlenija li huwa saħaq u fisem il-ħafna kummenti li għamilt għal isem il-komitat jina semmejt illi jiva rridu nikkonsidraw il-suq wahdini matul il-semestru, pero ma smajna xejn mill-sur katajna dwar dan. Allora kissa kommissjoni għettajt iva suq wahdini huwa importanti rridu l-implementazzjoni iżda rridu namlu l-monitoraċ b'mod differenti. Allura aħna minnħatana nishtiqu nif nifmuh ferm aktar dwar kif intom għandkom l-intenzjoni li tagħmlu dana kollu. Dalodu meta jiena semmejt fil-bidu tal-laqa illi fost l-affarijiet li rridu nsemmu mal-koordinaturi huwa kif aħna nixtiequ namlu skrutinju dwar ix-xogħol tal-implementazzjoni. U dik hija taqsira ta' ħafna punti li semmew, però minn dak li smajna mill-Kummissjoni u mill-rapporter u minn dak li semmejna aħna wkoll, eh, dawn nafu huma importanti ħafna dawn huma l-elementi li nixtiequ li jsir monitoraġġ fuqhom. Niqafaw, pero naf li rridu nagħmlu aktar u nixtiequ nagħmlu aktar. U aktar l-qoddim nisma l-koordinaturi u nara x'għandhom xi jgħidu huma. We're going to swap chairs at the moment. Mela, sembidlu il-presidenza Eh, l-Onorevoli Stajla se tkun qed tmexxi u jiena rapporter fuq ir-rapport li miss bekk eh, se nbiddel posti għaliex nsibu aktar faċli biex nifhem id-diskussjoni meta nkun sempliċement qed nikkonċentra fuq ir-rapport tiegħi. Thank you, uh, Madam. Grazzi, Signora President, illi issa se tisma dwar rapport taħħa, mela, minnu fih, naddu għal rapport dwar it-tamir personali produttiv, il-rapporter Signora Vicky Ford u Ma nafx Viki xtaqx tajt xi ħaġa qabel jew nisimgħu direttament l-Kummissjoni. Iva, tajjeb, fidej Kummissjoni għal valutazzjoni tal-impatt. Thank you. Uh, good afternoon. Grazzi il-wara sinari tajjeb, grazzi ħafna tal-li tajtuna din l-opportunità sabiex niprezentaw taqsira tal-rapport ta' valutazzjoni tal-impatt dwar regolament għat-tamir ta' protezzjoni personali. L-ewwel. Il-valutazzjoni ġiet imnedija b'żewġ studji esterni dwar il-kontenut tal-valutazzjoni tal-impatt, nedejna wkoll konsultazzjoni pubblika kif ukoll għamilna disponibbli rapport dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika. U xtaqt nirreferi wkoll għal fatt li rċevejna 77 tweġiba għal konsultazzjoni pubblika, 27% ġejjin mill-intraprizi, 18% mill-federazzjonijiet industrijali, 22% mill-ċittadini, 14% ta' autoritajt nazzjonali, 20% mill-entitajiet notifikati u entitajiet ta' standardizzazzjoni matul il-proċess kollu kemmu dawn nista' nibatom bil-miktub ukoll se nirrepetihom 27% minn tweġibiet ġew mill fil 18% mill-federazzjonijiet industrijali, 22% anzi 21% minn ċittadini individwali, 14% minn awtoritajiet nazzjonali, 20% minn entitajiet notifikati jew sta standardizzazzjoni. Matul il-proċess kollu kemmu, kull punġi diskuss fil-qafas tal-grupp ta' ħidma ta' direttiva PPE, rappresentanti mill-Istati membri, ta' assoċjazzjonijiet industrijali, konsumaturi, entitajiet notifikati unifikanti u ta' standardizzazzjoni proposta ġiet adottata fis-27 ta' Marzu ta' din is-sena. Il-kwistjonijiet ewlenin. Dawn ġew indirizzati matul il-valutazzjoni tal-impatt, allinjament mal-NLF, il-kopertura tal-prodott, bidla fil-klassifikazzjoni tal-PPE, simplifikazzjoni ta' tliet dispożizzjoni tekniċi, u l-għażla tal-istrument legali. Mela, allinjament impen interistituzzjonali dan minna ħatana meta ħna nirrevedu issu intern e, l-approċ fir rigward tal-leġislazzjoni irridu napplikaw qafas tal-leġislazzjoni ġdid umbat rridna u nifukaw fuq l-allinjament nifsu. Bekk ma introduċejniex bidliet speċifiċi għal bżonnijiet ta' tali għal injament u allura il-valutazzjoni torbot mal-qafas leġislativ ġdid u l-ebda diffikultà ma ġiet identifikata u l-ebda spejjeż addizzjonali għal entitajiet involuti u lanqas biżijiet sproporzjonati għal negozji żgħar u medji. Umbat, għamilna valutazzjoni tal-kopertura tal-prodott. Il-maġġoranza tal-istati membri talbu eżenzjoni li kienet teżisti brabta mod partikolari ma dawn l-ingwanti għad dishwashers u għal fran għal użu privat bil-prinċipju li dawn il-prodotti jiġu inklużi fir-regolament. Ir-raġuni għal dan kollu kienet illi meta nqablu mad direttiva attwali li għandha 25 sena dan is-suq sar suq tal-massa u allura għal dawk li jissorveljaw is-swieq u għal konsumaturi mhux possibbli li nagħmlu distinzjoni bejn dawn il-prodotti għal użu privat u prodotti għal użu pubbliku. Għaliex? Għaliex um, iż-żewġ prodotti differenti m'għandhomx differenzi jinbijaw flimkien fil-supermarkets u allura l-idea kienet illi meta aħna eh, kena nanalizzaw il-kas ta' dawn il-prodotti brabta mal-industrija. U għallura din il-problema torbot ma l-istatistika tal-inċidenti. Bekk, aħna provajna. Infittxu statistika relevanti. Iżda, din ma tinġabarx mill-stati membri tagħna, jiġifieri din l-istatistika ma teżistix. Ippruvajna naraw jekk l-istati membri għandhomx numri speċifiċi kien hemm madwar 150,000 elf każ ta' ħruq minnaħat l-istati membri wara li aħna minna indaġini, però dana kien minħabba l fatti li l-konsumaturi qed jużaw prodotti mhux konformi jew reġunijiet oħra m'hemmx indikazzjonijiet. U allura rajna l-istatistika dwar inċidenti fil-post tax-xogħol. Għandna aktar dettalji dwar il-kawżi tal-inċidenti iżda mill-ġdid m'hemmx dettalji b'rabta mar-rabta mal-użu jew nuqqas ta' użu ta' dawn il-PPEs. Issa, fedan it-ħejjiet għal proposta u matul it-ħejjiet għal valutazzjoni tal-impatt, aħna saqsejna rappreżentanti tal-manifatturi din hija problema u it-tweġibiet li aħna ksibna kienu li din mhix problema għaliex il-manifatturi li joffru dawn il-prodotti u jitolbu eh, protezzjoni, jimxu skont regoli ta' protezzjoni. Allora mill aspet tekniku m'hemm spejjes involuti, iżda Jek ikonna manifatturi illi jipproponu prodotti għal użu ta' protezzjoni illi minn aspett tekniku ma narawx li hemmx funzjoni ta' protezzjoni f'dawn il-prodotti allura jeħtieġu jikorreġu l-prodott u dan jimplika spiża ta' bejn 10 u 20 fil-mija brabta ma' dak li edin jagħmlu bħalissa li x-xorta waħda dawn suppost diġà edin joffru protezzjoni. Is-suq tal-ingwanti bażikament huwa dominat mill-importazzjonijiet għandna madwar 1.5 e, huwa e, s-suq tagħna, però memx data kwantitattiva għal kull prodott u allura għanna suq ta' 1.5 biljun euro f'termini ta' importazzjonijiet u mbagħad pal lingwanti għal ġardinaċ, għal tindif, eh, dawn jaqaw taħt il-PPE, ġifiri direttiva tal-PPE. Issa, bratta mal klassifikazzjoni ta' ċertu prodotti. ridna nevalwaw is-sitwazzjoni fejn għanna xi prodotti illi huma mamula biex inħarsu l-utenti kontra xi periklu għal ħajjithom jew anki xi dannu permanenti illi ma kienux taħt il-proċedura stringenti ta' konformità. Dawn huma prodotti bħal life jackets, għal dak li għandu xaqsam tamir illi jipproteġi kontra bullets u anki skiken, umbat anki għal dak li għandu xaqsam protezzjoni kontra chainsaws u anki tipi ta' armamenti oħra kif taraw fuq l-slide. U għallura nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fatt li kellna xi mistoqsijiet minn dawk illi kellhom konfużjoni bejn dawn il- rekwiziti, ġifiri dwar l-element tal-istorbju. Hawnhekk qed ngħidu storbju li jagħmel dannu, jagħmel ħsara. Per eżempju, protezzjoni għal widnejn għall użu professjonali, ma rridux ngħidu li dawn huma l-użu personali meta aħna nkunu pereżempju fuq vjaġġ bl-ajruplan. Jiġifieri dan huwa storbju ħoss li jagħmel il-ħsara. Mela, dawn il-prodotti għandhom jiġu koperti mill-kategorija tlieta għat valutazzjoni aktar stretta. Jiġifieri dawn jiġu iċċekjati permezz ta' verifika mill-awtoritajiet biex naċċertaw illi dawn ma jkunux qegħdin ifallu fl-użu tagħhom. It-tweġibiet li aħna ksibna dwar dan il-maġġoranza ta' ditti il-kumpaniji Ewropej mod ġenerali għandhom sistema li taċċerta eh, kwalità, quality assurance system, u jekk ma jkunx hemm assigurazzjoni tal-kwalità bħala sistema, allura l-ispejjeż ikunu ola għaliex is-sistema ta' kwalità tkun trid tinbeda minn punt zero u Ed nitkellmu dwar nefqa ta' madwar diversi eluf ta' euro. Aħna analizzajna tlet rekwiziti tekniċi li l-manifatturi huma obbligati illi jkunu konformi magħhom u fil-fatt li tal-limna mid-direttiva għall-implementazzjoni hija illi dawn il-ħtiġijiet tekniċi jew ma imprattiċi jew mhux utli għall-utenti bekk. Kien propost illi dawn jiġu irtirati u inneħu spejjeż żejda għal manifatturi u għal entitajiet ta' notifika li mhux se jkollhom bżonn janalizzaw testi komplessi fil-dawl fadana kollu u brabta ma' tlet rekwiziti tekniċi ħafna. Fl-aħħar issa, il-bidla minn direttiva għal regolament. Mela. L-ewwel għal manifatturi. Dawn mhux se jkollhom il-bżonn ta' 28 liġi differenti nazzjonali iżda jkollhom l-istess test fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Verifikajna rabta mal-prinċipju ta' sussidjarità, jiġifieri x'inhuma il rekwiżiti tekniċi li jeħtieġu jkunu l-istess kullimkien fl-Unjoni Ewropea. U anki ix-xogħol li l-istati membri l-organizzazzjonijiet xiri ikun brabta ma' leġislazzjoni. Jiġifieri naraw li din il-ħidma għandha tibqa l-istess u anki l-awtorità għandha tibqa l-istess fi dan l-istati membri. Jiġifieri regolament mhux se jidħol fil-kompetenza tal-istati membri. Se jkun qed jistabilixxi biss rekwiżiti tekniċi li jiridu jibqgħu l-istess anki jekk jiġu trasposti fliġi nazzjonali. Grazzi ħafna. Aħna issa lesti nisimaw xi mistoqsijiet li forsi għandkom. Grazzi ħafna. Grazzi lill-Kummissjoni għal din il-presentazzjoni dwar valutazzjoni tal-impatt. Rapporter, inti minna ħatija għandek intervent? Grazzi, Iva, jiena għandi ħafna mistoqsijiet, grazzi ħafna Grazzi li shadows u kol, ċeħut minnom il-tajt maħom il-bira. Ċertament. Regoli ta' sikurezza għal prodotti bħal life jackets, dawn il-bulletproof vests, il-ħarsin kontra chainsaws, dawn huma importanti ħafna. U fost il-kwistjonijiet li din il-leġislazzjoni se tagħmel fost l-affarijiet li se twetta hija illi Eh, naraw illi namlu distinzjoni bejn ċertu prodotti eh, brabta ma prodotti li ġejjin minn pajjiżi oħra, ġri dawn iridu jiġu imqabla f'termini ta' kwalità mal-prodotti ta' l-Ewropa. Mela, xi mistoqsijiet? Dikjarazzjoni ta' konformità jienet nifhem illi fil-passat il-manufattur kellu jkollu dikjerazzjoni ta' konformità biss issa kull prodott se jkollu dokument żejjed ħaf potenzjalment ħafna lingwi u naħseb dan huwa differenti għar-rapproċ illi tieħed fuq il-funivjarji u anki l-fuels tal fuels tal gas iġi fejn huwa fakultattiv illi jkun hemm kopja stampata. Rajtu e, għamiltu valutazzjoni tampat dwar dawn il-prodotti ta' valur baxx. It-tieni mistoqsija. Annes ħamsa. Hemm introduzzjoni illi l-approvazzjoni tat-tip tal-Unjoni Ewropea tkun ta' ħames snin biss, mbagħad awtomatikament eh, din tispiċċa trid tiġi mġedda. U allura din hija introduzzjoni ġdida li nifhem il-manifatturi, dana jista' jasal wassal għal inċertezza, ikkonsidrajtu l-impatt ta' dan. Issa, kategoriji, tipi differenti ta' ta' mir. Hemm tliet tipi hawnhekk. U dan skont kemm dan huwa kritiku biex eh, ikunem protezzjoni tal-ħajja u għal dak li għandu xaqsam tamir mamula posta li sejjaħ made to measure u jista' jkollna ġaketta ta' salvataġġ illi jista' jgħinek milli tereq dan jista' jinżel għal kategorija 2 minn kategorija 3 u dan kollu jista' jintuża għal Eh, mod kif indajfu l-standards u għallura konsidrajtu l-impatt ta' dan. Mbagħad il-buoyancy aid brabta mal ta' salvataċ. Dan għal-punt istuħ mod iġifiri dawn it-tamir, per eżempju dawn il-tamir li jintuża biex wieħed jibqa fil-wiċċek, jibqa fil-ilma. Ma nafx jekk ikkonsidrajtu għomx dawn fid-dawl ta' dan il-punt. Issa dwar il-negozji żgħar u l-SMEs. Grazzi għall ispjegatakom però xtaqt nifhem aktar dwar it-tipi ta' imprizi involuti. Et tajdu li kelkom seba' seba' 20% mill eh, ta' tweġibit mill-imprizi u fil-valutazzjoni tal-impert edin najdu aktar minn 4.000 kumpanija edin jimman nifotturaw dawn il-prodotti u perċentwal kbira ta' dawn huma SMEs, partikolarment fil-qasam tal-industrija tal-ħwejjeġ. Hemm ftit konfużjoni għax xi kultant tajdu illi l-ispejjeż se jkunu baxxi minn eh, leġislazzjoni għax dawn huma prodotti fuq livell ta' massa. Iżda mbagħad nafu li hemm ħafna kumpaniji żgħar li jaħdmu f'dan il-qasam, allura minix qed nifhem liema negozji żaru medji, liema setturi kienu involuti f'dan speċjalment għal dak imxaqsam iż-żida fl-ambitu. Issa, ħruq fl-idejn. Nasab għamiltu l-punt illi nafu li kena per eżempju 1500 kas pajis partikolari ta' dawn it-tip ta' incidenti, zda ma konniex nafu jekk dan wix marbut ma' l-użu jew nuqas ta' użu ta' prodotti ġodda li qegħdin jitlu fl-ambitu u allura din ukoll hija mistoqsija li smajna mill-unità ta' valutazzjoni tal-impattana. Issa, eh, l ingwenti li jintużaw għal-ħassil tal-platti. Aħna smajna illi minn 31 tweġibiet 18 ma qablux għal bżonn li dawn jiġu inklużi u allura tistaw tajdu għalfejn dawn 18 il-tweġiba nataw aktar importanza me 13 l-oħra Mbagħad, id-differenza tal-ispejjeż bejn prodotti li jibbew għal-użu professjonali, brabta mbagħad u jew meta nqablu ma' dawk li jintużaw għal-użu personali. L-inklużjoni ta' dawn il-prodotti fl-ambitu jistgħu waslu għal aktar spejjeż għall-konsumaturi għaliex jistgħu jolew fil-prezz u l-konsumaturi allura mbagħad jibdew jużawhom minqas minħabba dawn l-ispejjeż żejda U ovvjament eh, dan il-punt ħassibna. L-aħħar mistoqsija. Fil-premessa numru 9 tirreferu għall-esklużjonijiet għal prodotti artiġanali ingwanti li siru blidejn daw mhux inklużi iżda jiena ma sibċ l-esklużjoni fit-test innifsu meta fid-direttiva ta' qabel dawn il-punti ġew esklużi b'mod espliċitu. Rajtu għalfejn dawn il-gwanti mamula blidejn ma nafx idhom fissru b'din it-terminoloġija mamulin blidejn din id-definizzjoni pero għalfejn din fil-premessa u mux fil-test nuqqas ta' ċarezza, nemmek. Issa Shadows, jekk taqblu, mela e, Shadow PPE is-Sur Arnold. Grazzi ħafna Signora President bil-Ġermaniż. Mela, tlaqda. Nasab il-Kumitat jaqbel li dawn il-miżuri huma tajbin u maqutli. Għalix bekk nżidu eh, riskju ta' sigurezza mba tal-manifatturi, l-importaturi, importanti li jaraw u ma jaraw illi ma jkollhomx biżijiet żejda. Brak kellna laqa ta' shadows, xuhut mill-mistoqsijiet tresqu mill-presidenti tagħna, iżda. Jiena ħadd jgħu wkoll jekk tippermetulem biex mistoqsijiet x'nagħmel. U kellna wkoll xi mistoqsijiet diġà mill-President tal-Kumitat. Mela, il-limiti ta' żmien. Forsi fl-annes, artiklu 6, paragrafu 2, annes 5, i u je. Hawnhekk għandna l-validità ta' ċertifikat ta' ħames snin. U allura, mistoqsija din. Jekk tinata ċertifikat, jinata ċertifikat u żmien ma nbidilx. Jekk irridu nintroduċu limitu ta' żmien, pereżempju manifattur, biex jipprova jeleb ċerti problemi, allura fil-labbozz ta' regolament. E, Xinajdu għal dawn iż-żmien ta' ħames snin? Smajtu e, xandom x'għandhom xi jgħidu l-manifatturi dwar l-introduzzjoni tal-limitu ta' ħames snin? Issa t-tieni punt. Made to measure. Mamulina apposta. Apparentement, dawn jaqgħu taħt kategorija 2. L-artikli taħt kategorija 2. biex norbtu ma' livell oli ta' sikurezza jekk aħna PPE made to measure li jitpoġġew dan din il-kategorija bħala ħwejjeġ uffiċjali U jekk inti timmanifattura dawn il-PPS u tara li ma kategorija jitlu dawn, jekk inti trid tagħmel hekk, allura riskju huwa dan. Mela. Il-suq dawn il-PPEs mamulina apposta jitabbew wisq eh, prodotti kategorija 2 u allura biex jevitaw din is-sitwazzjoni dawn jitlu kategorija tlieta. Artiklu 8 paragrafu 6 issa. Il-manifatturi issa irti kollom l-dettalji jemmek fuq karta stampata. Aħna edin vera issa ta' użu ta' internet għal fejn edin nitolbu din il-ħagġa. Seba tnejn issa xirdu nfissru Awnek, Jina xtaqt nifem aħjar dan il-punt. Grazzi. Grazzi lilek, eh, signora Vespa. Grazzi ħafna, signora President. Mela, skużawni, et nitlef leħni tajt il-kellima, mux dejjem nistema ek, pero minix sendum fl-intervent tijaj. Nittama li kun aħjar wara l-miliet qed nifhem sewwa kummissjoni dwar dawn il-ingwanti meta nużaw il-forn, oven gloves bl-Ingliż. <coughs> Qed nifhem li dawn se jollew b'xi 20 fil-mija. Għaliex? mux se jkun hemm wis manifatturi illi ikunu jistaw jipproduċu dawn lingwanti mod ta' konformità. Allura dawn jitilaw b-20% allura jekk inti taħraq idek vera se tweġġa issa. Da ma japplikax biss għal Ġermanja għaliex il-maġġoranza tal-inċidenti jiġru meta inti l-aktar tħossok li mintix perikolo, ġifiri meta tkun qed enti tnadda fid-dar tiegħek u allura minix qed nifhem din is-sitwazzjoni. Forsi dana se jżid l-euroxettiċiżmu għal dak li għandu xaqsam il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, ġifiri li konna dawn ir-regoli kollha. Jiena nsajjar ħafna d-dar, ħafna nies bħali ikollok for normali temperatura di titla sa 100 grad, anki 200 grad jew iktar. Jekk tiftaħ il-bib tal-forn qabel, eh, toħroġ joħorġu l-fwar un bat, eh, eh, din tista' tkun ta' problema. Iżda għal dawn l-ingwanti. Dawn qed jipprov jipproteġuk minn dak li inti toħroġ eh, mill-forn. Ovvjament mhux in-nisa biss eh, isajru anke l-irġiel. U ma xtaqx ngħid wis aktar dwar dan iżda. Din id-diskussjoni dwar il-PPEs, iva hija diskussjoni utli. Tassew hija xaġa bżonjuża għaliex bażikament hawnhekk iċ-ċittadini madwar l-Unjoni eh, se jkunu qed jiġu protetti b'dawn it-tipi ta' prodotti u aħna bħala Unjoni Ewropea irridu nindirizzaw dan kollu u din hija responsabilità tagħna bħala Parlament. Is-sikurezza ma tistax titnaqqas għal xejn jkun hemm spejjeż involuti. Jiena ili hawnhekk fil-kumitat u rajt ukoll eh, rapport fir-rigward ta' elementi brabta mal-muturi u fil-bidu id-diskussjoni ek kienet, jiġifieri li ma nitlux għal daw il-bidlit kollha x'ikun ikun hemm wispejjes, pero wara trilogi, diskussjoni diskussjonijiet kollha, wasalna l-konklużjoni li ABS fil-muturi tassew jipporteġu l-ħajja umana u qed nagħmlu l-istess ħaġa hawnhekk ukoll, l-istess hija diskussjoni hawnhekk. Bek nitlobkom tkunu fatwali, tiddiskutu kollox kif suppost minnaħa u Signora President u Rapporter, jiena nkun interessata ħafna nisma dwar il-kalendarju ta' dak kollu li aħna tinsemmu hawnhekk. Fil-istampa Ġermaniża, il-Ministru ta' l-Ekonomija semma r-Renju Unit u smajna il-Kummissjoni hija miġnuna u għanna nevitaw il-kwistjoni li semmejt qabel il-ħsara li dana kollu jista eh, jinqala l-parlament hija enormi neħtieġu kalendarju. Nitkellmu dwar ir-rapporti l-oħra, naf li għandna ħafna fuq l-aġenda, rridu nqisu kollox flimkien. Skużawni minn tal-leħni tajt il-kellima tiegħi, il-kellima u grazzi ħafna. Eh, grazzi. Għandi, pastilja jek trid, inti l iktar tard. Issa, il-shadow li mis Roxpor. Grazzi. Qabel ma nħares lej rapport, nitkellem fuq rapport, nishtiq najċa ħaġa eh, allegra. Jacques Barrot għadu kif miet li kien kummissarju għal Franza qabel Barrier, qabel Michel Barrier Jidispjaċini ħafna nisimawa ħabib fil-politika, id-defenda l-idea politika. Miet tlet snin, tlet sejat ilu, meta kien ħires minn metro fil-Pariġi. Issa dan il-punt, għandi tlet, tlet u erba punti. Tlet mistoqsijiet fuq il-konsultazzjoni tal-Kommissjoni ma tantx aħna kuntenti biha. Fiha ħafna dejta, però mm, nħossu illi ma ġietx eh, eżegwita rigorużament. Għanna l-informazzjoni, però kultant l-informazzjoni miex suffiċenti. Għal dastant għanna dubbi fuq l-evalwazzjoni ta' impatt possibbli U dan huwa dak li kienu qed jgħidu l-kollegi, speċjalment fuq l-SMEs u l-konsumaturi. Ma nixtieqx ngħid. E, e, jekk titlob iktar informazzjoni speċifika fuq l-impatt, maħniex qed ngħidu li aħna kontra il-miżura. Jiena nappoġġa specialment meta nħarsu lejn eh, l inċidenti ġoddar. Waħda mill-affarijiet biex namlu prevenzjoni tal inċidenti fid-djar, hemm ħafna eżempji fl-Unjoni Ewropea, eh, eh, nistaw najdu ngħidu li hemm iktar nies imutu fuq it-toroq. Kif nistaw nġibu l-informazzjoni? Iktar rigoruża f'din il-konsultazzjoni. Tieni punt, hemm kategoriji differenti ta' artikoli kif inti stessat. Dawn il-lingwanti mm, tal-forn. Tal jużawhom in-nisa manki l-irġieli jistaw jużawhom u jistaw jinħarqu ma naqbilx mal-kollega ta' soċjalista għax jena ma tantx jena ordinat u ħafna drabi nispeċal ħabs, eh, skużawni, nispeċjal isptar eh, imħabba li kolli incidenti peress li jena għof. F'pajizi dawn l-ingwanti isom mamulin fil-provinċja, fil-kampanja. Mm, Rridu nkunu iktar rigorużi, il-fran mux kolla għandhom l-istess temperatura. Jekk inti ħatikol barra fil-ġnien eh, u sezzom il-plat jahra għal iktar żmien sakemm tasal fuq il-mejda, allora jrid ikollok gwanti iktar rezistenti, iktar li rezistu sħana. ċorta ninħara, naħseb jena għax ma tanċina eleganti fil-movimenti, imma il-ridu irridu nkunu iktar rigorużi, anke fil-dettalji tekniċi li wieħed irid jiprezenta e, f'kull każ. U rridu anki nużaw iktar il-websites biex niżguraw illi e, ikolna dejjem iktar informazzjoni anki e, ħdejn il-lingwanti. U mbagħad mistoqsija importanti, ma nafx li hija soluzzjoni, però għandi kwistjoni importanti. Id-dinamika tas-sistema mm, diġà semmejta di meta tkellimna fuq il-limitu ta' ħames snin u importanti li jkun hemm dinamizmu fis-sistema għax is-sikurezza tal-prodotti mhix imnaqxa fil-ġebla tiddependi minn eh, innovazzjoni, minn eh, situazzjonijiet li jinbidlu. Eh, jekk nagħtu skadenza twila kien hemm insemma illi wieħed jista' jgħid li prodotti huwa sgur sakemm jintuża, imma jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin wara l-progress, ma nkunux qudiem il-progress. E, illi nżidu l-protezzjoni tal-prodotti e, trid tkun ħaġa li titjib il-ħin kollu e, għandha tipprevedi li jkun hemm e, proċessi ġodda, innovazzjonijiet. Għal daqstant għandna bżonn ta' sistema li tkun flessibli biżejjed li tkun miftuħa għal titjib biex kostantement u progressivament inkunu nistaw eh, nintroduċu l-innovazzjoni. Anki fid diskussjonijiet ma l-SMEs rridu namlu dawn l-diskussjonijiet u mux faċli għax l-SMEs dajem jgħidun eh, jikalmuna fuq il-possibilità ta' prezzijiet iktar għalin, l-SMEs rridu jiġu zgurati li dawn japplikaw anke għal prodotti tagħhom biex insaħħu il-settur. Il-kompetizzjoni għandhom ikunu għandha tkun eh, ġusta. U mhux bħal kollega SD eh, li konna iktar kwalità biex ikun hemm iktar protezzjoni iva se jkollu impatt fuq il-prezz, però rridu nħarsu anki lejn x'inhuwa l prezz raġonevoli u ma nistaw aħna ninfurzaw il-protezzjoni billi nżommu l-istess prezz, ma naħsibx li dan huwa possibbli. Irridu nħallu għabbat fidejn il-kompetizzjoni li ma jkunx hemm abbuż fil-prezzijiet, anki jekk wieħed jintroduċi mbagħad dawn elementi ulterjuri. Dawn huma kollha kwistjonijiet li rridu niddiskutu. Naqblu fuq sostanza fuq l linji gwida ġenerali rridu nkomplu eh, fuq l-armonizzazzjoni massima immedjata kemm jista' jkun, però hemm sensila ta' kwestjonijiet li mhumiex punti ta' dettall. Hemm huma kwestjonijiet li rridu nirriflettu fuqhom u rridu niddiskutu fuqhom u rridu niddiskutu mar-rapporter naturalment biex nipprovaw namlu kull ma namlu biex nkunu l-iktar relevanti possibbli. Grazzi sur Rochefort. Sur Mastalka issa. Grazie. Il-kollegi prezentaw ħafna mistoqsijiet, imma jena u koll interessat għal kwestjoni ta' temperatura fil-forn biex wieħed ma jinħaraqx. U dan hija mistoqsija għall kommissjoni. E, jiena e, rajt illi 4000 produtturi ta' dawn il-prodotti Eh, kienu inklużi, pero kien hemm 77 biss illi irrispondew. Dan huwa bizzejiet biex inkunu nistgħu nieħdu konklużjonijiet fuq il-bidliet illi rridu nagħmlu ma nasibx li nafu. L-SMEs rridu jirreagġiċu. Anki dan mistoqsija għal-komitat Il-Kommissjoni qalet illi ir-rata ta' incidenti fid-dokumenti, fid-dokument, e, e, irridu e, ninkluduha wkoll. Dana fil-qafas tal-kooperazzjoni Bilbao. Għaldaqstant daqstan se tagħmel l-Aġenzija biex tagħmel dan it-tip ta' studju biex ikonna dan il din id-data. Grazzi. Għandi mistoqsija għal kommissjoni, pero l net biex nirrispondi għasur Rochefort fuq dak li għal għal prezz ġust għal dawn il-prodotti eh, li se jgħatu protezzjoni mistoqsija tajba. Naturalment, u għet tħaras il prezz ġust għal-prodott, ma, ma nistawx najdu li rridu intajbu dejjem il-kwalità il, il minn ma nollu l-prezz. Eh, jina għandi mistoqsija sur u nafi, u inti tafx se najt. Eh, x'nixtru għal lima prezz u għal kemm żmien. Din hija l-kwistjoni. Il-konsumaturi naturalment lesti ħalsu illi eh, biex ikollhom dawn l-ingwanti biex ma id idejhom. Però kull kemm irridu jagħmlu oħda. Eh, jekk il-kwalità tonqos fi żmien, ikollhom jixtru gwanti ġodda. Fi żmien ikunu inqas reżistenti u din hija wkoll mistoqsija sur Rochefort. U għandi mistoqsija anki għall-Kummissjoni. Jiena smajt dak li attent. U naqbel ukoll illi meta nagħmlu mistoqsija ma jfissirx illi ma naqblux miegħek, però dawk it tliet rekwiziti illi huma diffiċli li tagħmel ġestjoni tagħhom vibrazzjonijiet mekkaniċi inti semmejtom, semmejt tlieta minnhom. Inti kont ċar u inti għat li dawn ek neħu dawn il-rekwiziti mux se jkunem lebda effett fuq l-ambjent tal-ħaddima. Imma l-mistoqsija tija hija xi kriteri użajt inti l-istqarrijiet biss tal-persuni konċernati u għandek da data iktar oġġettiva? Dawn huwa l-mistoqsijiet tiegħi nistenna eh, sa kemmitun risposta. Il-kellima li tmiss. Grazie, President. Jena sorpriza fuq il-diskussjoni li għed. Nihdu issa, għed namlu issa. Dan huwa din proposta għal regolament li pratikament mhux qed nibdew mill-bidunet hija bazata fuq direttiva tal-1989 għanna bażi għal daqstant. U maħnix qed nagħmlu liġijiet ġodda b'elementi ġodda. Jekk fimt sow dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea, f'ċerti oqsma, per eżempju, biex namlu iktar affarijiet sempliċi u iktar armonizzati, jena naqbel u jena nilqa dak li qed tippreżenta l-Kummissjoni u anki l-fatt illi fl-opinjoni tiegħi din l-evalwazzjoni ta' impatt min jafni jaf illi spess kritikom il-evalwazzjonijiet tal-impatt. Però lejla qed tagħmlu mistoqsijiet u qed tagħtu risposti ta' dawn il-mistoqs għal dawn il-mistoqsijiet. U ma rridux nagħmlu ta' parsi qed noħolqu xi ħaġa ġdida. Aħna qed nużaw ħaġa li ġa utli u nippruvaw nagħmlu aktar utli. Il-mistoqsija tiegħi għall kumitat għas segretarjat tal-Kumitat, Jiena ma tajċ, eh, ma qarajċ il-leġizlazzjoni kollha, però nixtieq inkun naf eh, xfih l-annes, għax mhuwiex hawnhekk l-annes flimkien mal-proposta. Peress li dinja e-committee mandiġ karta imma laqas fuq l-internet mija disponibli u naturalment dana mandux jiġri Din mill-ewwel minn dejjem kienet kwistjoni li kienet interessani, imma aħna dejjem hawnhekk nitkellmu fil-Parlament fuq il-sunset clause. U il-mistoqsija tiegħi għall-Kommissjoni hija jekk jistgħu xi jispjegaw daqsxejn iktar. mbagħad anki lill-President fil-Parlament Ewropew aħna għadna ma minnix ħafna fuq din kwistjoni fl-awla fil-Parlament. Jiena nixtieq inkun naf illi aħna naħdmu dejjem ħafna fuq ir-rapporti u dejjem ngħidu li ikonna kalendarju tajjeb però imma dan huwa effettivament dan huwa dossier tiegħek u dan huwa dossier li m'għandniex eh, eh, kalendarju għalih. X'inhu għal-kalendarju tiegħek? Eh, l-ewwel nisimgħu minn il-Kummissjoni viki mbagħad nisimgħu minn għandek. Kwestjoni ta' żmien. Tista' tagħti risposti għal eh, mistoqsijiet li għamlu lek mbagħad nisimgħu minn rapporter. Grazzi. L-ewwel nett ipermettu li nipprova niċċara sitwazzjoni għax jiena fimt illi għaw xaħat illi jista jaħseb illi għanna 4000 produtturi ta' ngwanti. Le, għanna 4.000 ta' intraprizi illi jiproduċu il-artikoli PPE kolla. Per eżempju għal dawn l-ingwanti għanna ftit, għansi ftit ħafna. Għanna xie SMEs, Umbaħt li għamlu dawn l-ingwanti tal-Fran mannix ġifiri 4.000 illi għamlu l-ingwanti tal-fran. Aħna għamilna l-mistoqsijiet għal federazzjonijiet industrijali Ewropej fil-qasam tal-PPI. E. Il-konsultazzjoni pubblika hija dik tas-soltu bl-internet pubblika aħna ma nafux mm, ma nafux minn huma mm, dawn il- l-industrija li rispondew. Però għamilna żewġ studji differenti u tlabna l-konsulenti għal daqstant hemm studi disponibbli fl-valutazzjoni ta' u aħna mbagħad għamilna rapport fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika. Issa, fuq il-kwestjoni tal-lingwanti. Tal l-autoritajiet jixtiequ jisibu informazzjoni fuq dawk eh, lingwanti li huma simili għal dawk għal użu professjonali. U hemm eh, riskju illi fl-industrija jintużaw lingwanti li huma simili għal għal dawk industrijali. Ma l-lum anki dawk lingwanti għall-użu privat jekk huma jagħmlu verament dak li għajdu illi jagħmlu, allura huma jridu jirrispettaw din il-leġislazzjoni, dan ir-regolament. <coughs> Għax ir-regolament ma jitlobx ħtiġijiet tekniċi ulterjuri. Jekk illum jagħmlu dak illi il-produttur jiddikjara illi jamlu. U għalhekk l-ispiża hija baxxa meta nitkellmu għal spejjeż li huma bejn 10 u 30 fil-mija huma dawk li ma jirrispettawx dak li jistqar il-produttur jgħidu li jiproteġġi però ma, ma jiproteġux. U jekk, u f'dan il-kas ikonna mill-10 għal 20%, u dan jfisser illi dawk il-produtturi li għajdu illi joffru protezzjoni mbagħad fil-fatt ma, jattux jatux protezzjoni, jekk dan prodott kien ikun fil- suq so, illum, allora l-autoritajiet jistaw jittiraw dawk l-ingwanti mis-suq. Dawna ma jamluħx illum għax mumiex parti, mumiex inklużi fil-regolament, mumiex fl-ambitu tal-regolament. U l-autoritajiet mandomx l-autorità biex jagħmlu dan. U teknikament memxie iktar xi ridu jagħmlu. Fuq kwistjonijiet oħrajn, iċ-ċertifikat ta' ħames snin. Anki dan dak li huwa mitlub huwa li ċ-ċertifikat jiġi rinnovat ikun hemm ċertifikat bżonn ta' ċertifikat ġdid jekk il-prodott jitbiddel. U dan minn fejn ġej mill-awtoritajiet ta' sorvelz tas-suq. <coughs> Kellhom per eżempju, kien hemm eżempji ta' life jackets fejn <clears throat> kien hemm noqas fl-istandard għal daqstant il-produtturi ġew mitlubin jikkoreġuha u l-awtoritajiet kellhom sitwazzjonijiet fejn il-produtturi qalu li għandhom ċertifikat għal dejjem u m'għandhomx bżonn ibidlu il-prodott tagħhom u għalhekk allura l-autoritajiet issa qed jitolbu biex dawn jiġġeddu kull ħames snin u għandhom bżonn ta' ċertifikat ġdid jekk ikun hemm bidla fil-prodott. Meta wieħed iġeddet iċ-ċertifikat hemm dispożizzjoni fuq il-korpi ta' notifika fejn irridu ikunu proporzjonati fejn eh, ikun hemm bżonn ta' ċertifikat ġdid m'hemmx għalfejn ikun hemm testijiet ġodda fuq il-prodott, umbat ikollu jħallas il-produttur. E, u dan jfisser illi umbat għal kull parta għanti l-oli mux se jkun signifikanti. Mela għal dawk li huma made to measure, jekk dina tista tkun kategorija e, e, prodott f'kategorija tlita kistax jiġi taħt il-made to measure Naturalment aħna lesti niċċaraw anki disponibli biex niċċaraw il-kunċett, però l-kunċett huwa qed jgħid hekk u għalhekk jgħid f'kategorija tnejn. Jgħid li hemm prodott wieħed biss u dan jfisser illi dak li jsir fil-kategorija tlieta li huwa audit tal-proċess ta' produzzjoni, allora m'hemmx proċess ta' produzzjoni illi qed jipproduċi prodotti simili għax il-made to measure jista' jiġi applikat biss jekk ikun hemm prodott wieħed li jkun prodott. U għal daqstant prodott bħal life jacket qatt ma jista' jkun inkluż f'dan il-kunċett tal-made to measure. <clears throat> għal daqstant il-nefqa zejda għal konsumaturi. il kunċett spiegajtu, mandux ikunem eh, spejjes ekstra. Naturalment aħna lesti namlu kjarifika fil-premessi mhux fil-artikoli biex l-affarijiet ikunu spiegati bliktar mod ċara l kulħadd Għal daqstant, fuq l-indirizzi tal-internet f'dan il-qasam għanna l-istess approċ għal leġislazzjoni tas suq intern kollha kemmi. Mem lebda bidla. U dina deġa ġejt diskussa e, biex namlu kwestjoniet kollha ridotti għal e, internet site mem lebda mem lebda liġi li tobbliga lil produtturi e, li jżommu dawn informazzjoni fuq l-internet dejjem. U mat fuq l artiklu 7.9 qed nitkellma hawnhekk fuq trade fairs u exhibitions dan jfisser li f'dawn eh, l-exhibitions u aċċettat li prodotti mumiex eh, konformi, però naturalment ma jistgħux jinbijaw. Dawn biex juru l-prodott biss bħala dimostrazzjoni u mbagħad fuq ħtiġijiet tekniċi, specialment il-vibrazzjonijiet tekniċi, raġuni illi għalija neħejna dan il-rekwizita dana kiena kienet ġenerali. Umbat fuq il-vibrazzjoni mekaniċi għandhom jiġu evalwati fuq ki kull PPE specifiku. għalix kull PPE huwa differenti għal vibrazzjonijiet mekaniċi. E kunem zewċ ħaddima illi iridu jiġu pretetti għal ħtiġa ġenerali, allora mhux mhux utli għalihom, imma jaħdmu f'sitwazzjoni speċifika ma' magna speċifika u ma' għandhom jilbsu il-PPE eh, illi kollha protezzjoni speċifika kontra din il-magna. Għal dastant dina tibqa din il ħtieġa però tibqa riferita għal magna speċifika. U naturalment, aħna nistaw u koll natu l-informazzjonijiet kollha li għanna fl-istudi u fil-rapporti. U għaldastant, ma nix problema biex natu dejjem iktar informazzjoni dettaljata. Però, sfortunatament, ma nix l-istudi għax l-istatistika uffiċjali mandiġ l-informazzjoni uffiċjali li nixtiequ. Grazzi. Tajt il-President. Issa, edin tart, nadu għal-rapporter. Fil-qosor, infakkar lill-membri illi jiena ħadd fidejja dan ir-rapport għaliex ma kien hemm ħadd iktar illi kien lest illi uh, jikkupa u jħossib dan ir-rapport. Madana kollu jiena nieħu għandi għal-qalbi ħafna dan il-tamir uh, protettiv personali. Mela, kif uh, qed fil-bidu tal-intervent tiegħu hekk qed ninkludu ċerta life jackets, bullet proof vests, etc. U għalhekk huwa importanti ħafna illi dan it-tamir ikun tal-istat standard. Jew jekk jiġu importati minn barra l-Ewropa u anka jekk isiru fiħdan l-Ewropa. Għalhekk huwa importanti ħafna illi jkun hemm l-istess pis fuq min jipproduċi dan it-tamir. Madana kollu kontra il-rapport eh, li Eh, isna dal-ħodu, eh, appuntu hemm Oqsma bħal per eżempju il-qasam ta' tamir li juża il-gas minħabba illi għawek għanna <coughs> ambitu illi qed jitwessa għalek rridu naraw jekk dawk il-prodotti dawn il-prodotti u miex tal-istess kategorija jew jekk miex bil-kategorija illi għandhom ikunu. U rridu niżguraw illi jekk qed nintroduċu biċċid ġodda ta' leġislazzjoni fuq dawn il-prodotti, irridu nagħmlu dan b'mod illi tassew jgħin lill-konsumaturi tagħna u mhux jipoġġjon fiktar diffikultà dwar l-azlit illi jistaw jamlu. Nittama illi uh, uh, il-rapport dan il-rapport inkomplu naħdmu fuqo, fuqu eh, jiena fil fat niskuża ruħi illi eh, ma kellimtkomx dwar l-iskadenzi, uh, fil-fatt deċidejna il-biraħ stess uh, dwar l-iskadenzi, sfortunatament ma kienx hemm ix-xedu għall-SND għaliex ma tiflaħx nittama illi uh, tkun tajba mill-aktar fis possibbli. Jiena ser npoġġi l-iskadenza tresiq tal-emendi nar il-27 ta' jannar l-istess bħal dik dwar it-tamir li juża il-gas. U ser nkomplu nisqu ċerta kustjonijiet bħal per eżempju il-kwistjoni tal-made to measure, il-fatt illi ħames snin mhux ser ikun il-perjodu finali. Ma nafx xiex dan ir-rapport et, f'dan ir-rapport qed titolbu il-verżjoni uh, kartaċea, <coughs> mentri f'rapporti oħra mhux qed tagħmlu dan. Uh, eh, Madana kollu jiena ser nipprova nagħmel xi ftit abbozzar sabiex nirfina dan ir-rapport u ngħidilkom li mumma dawk il-prodotti illi jinsabu uh, fil-ambitu jew le. Sinċerament ma naħsibx li il- uh, l-ingwanti tal-latex, tal-gomma li nuża biex niproteġi ideja u l-manicure tiegħi huwa daqshekk importanti daqs l-ingwanti li jridu proteġuna minn uh, kimiċi. u nittama li nkunu nistaw naħdmu fl-imkien ħalli eh, naslu għal id-deċiżjoni aħarja. Grazzi ħafna eh, l-rapporter u nerġa' għaddi il-presidenza, il-kariga ta' presidenza mill-ġdid lis-Sinjor Ford. Um, okay, the next item is on unfair trading practice. Il-punt illi mis prattiki kummerċali inġusti fil-katina tal-provista tal-ikel. Nibdew bi prezentazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni u għalek naddu l-kelma minnu fiħ l-servizzi tal-Kommissjoni. Ma nafx uh, min, min, ser iwieġeb. Uh, Fil-fatt jider li uh, snjura Rainbinder. Grazzi ħafna u għatawnura lija li ninsabaw għakfoskom sabiex niprezentaw il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni eh, ta' Lulju ta' din is-sena dwar prattiki kummerċali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel. Naf li tixtiequ xi tip ta' informazzjoni rigward studju, dan l-studju fil-fatt li għamilna fejn fih isna is-sitwazzjoni fiħdan l-istati membri mux ser namel dan b'mod separat, iżda ser inkun qed tul il-prezentazzjoni nintroduċikom ma' situazzjoni attwali fl stati membri u ngħidilkom li dan bil-qudiem huwa bbażat fuq is-sitwazzjoni fl-istati membri. Dan huwa uh, suġġett illi fil-ċiklu leġislattiv uh, dan il, uh, din l-istituzzjoni kienet uh, interessata ħafna f'dan il-kustjonijiet, il-kustjonijiet tal-beħ bl-imnut illi huma importanti ħafna fil-kontest tal-prattiki kummerċali inġusti. Nixtieq nibda qabel ma ngħaddi għal komunikazzjoni bi spjegazzjoni żgħira ta' x'nifmu b'dawn il-prattiki kummerċali inġusti u li mid-definizzjoni li bija naħdmu. Dawn huma prattiki illi uh, jivarjaw kbir bil-kondotta kummerċali, minn kondotta kummerċali tajba u ma kontra il-bona il, uh, fede u il-ġestjoni ġusta. Uh, dan jinkludu anka tnaqis retroattiv applikat minn uh, xi parti u anka Eh, mizzati mhux mistennija illi jiġu applikati minn xi parti wkoll. Issa, għaliex dan is-suġġett tpoġġa tant fuq eh, u uh, dim tal-aġenda tagħna. Probabbilment dan jorbot ma dak li ġara fil-katina tal-provvista tal-ikel. Hemm ċerta eh, aspetti li huma importanti, partikolarment għalix qed naraw bilanċ fis-seta ta' xiri u qed naraw kull ma jmur ftit uh, persuni involuti b'ħafna seta u ħafna ehm, oħrajn uh, biftit seta dan fil-kuntest tal-katina tal-provvista tal-ikel. Mhux biss fil- qasam tal-beħ bl-imnut, imma anka fil-qasam tal-forniment. Eh, Għalek uh, rajna aktar volatilità tassu pressjoni fuq il-prezzijiet uh, u anka konsumaturi budget dejjem iċken f'dawn l-aħħar snin u minħabba dawn il-kundazzjonijiet hemm riskju dejjem ikbar għal prattiki kummerċali inġusti. U għalhekk aħna rajna ħafna inizjattivi sabiex eh, naraw kif nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' daw il-prattiki kummerċali inġusti, il-UTPs. U dan nistgħu nagħmluh kemm fuq livell komunitarju kif ukoll fuq livell ta' stati membri. Fuq livell komunitarju hemm l-inizjattiva volontarja tal-katina tal-provvista. Fuq livell ta' stati membri um, diversi possibiltajiet. Bħal per eżempju leġizlazzjoni li ġiet introdotta li tindirizza prattiki kummerċali inġusti immirati b'mod speċifiku. Barra minn hekk għandna l-bidliet tal-liġi ta' kompetizzjoni u jista' jkollna wkoll liġi ta' kompetizzjoni illi ġiet mhux biss ġiet mibdula, iżda anka eh, ġiet applikata eh, fil-qasam veterinarju. Barra minn hekk eh, hemm ukoll skemi volontarji u xorta jibqa' membri illi m'għandhomx xlebda azzjoni id-dedikata par immirata. Issa, ippermettuli illi uh, nitkellem fuq dawn l-aspetti kollha fiktar dettal, nibdew l fuq livell komunitarju. Mm, għal mm, dawn l-aħħar snin il-stakeholders fil- uh, qasam tal-kazina tal-provvista tal-ikel ħadmu fuq inizjattiva volontarja sabiex jindirizzaw eh, prattiki kummerċali inġusti u iktar minn sena ilu sar bil fuq din fuq dan. U issa din hija magħrufa bħala l-inizjattiva tal-katina tal-provvista li ġiet imnedija f'Settembru li għadda. U importanti li nifmu illi din titkellem dwar set ta' prattiki tajba Illi fuqhom qablu l-istati membri kollha. Dan kien l-ewwel pass biex wasalna għad din it-tip ta' inizjattiva barra minn hekk kien hemm kisba minn għall-istati membri kollha għaliex bilna fuq set ta' linji gwida ta' prassi tajba. Eh, ta' prattiki tajba. Madana kollu mux l-stakeholders kolla setaw eh, jkunu uh, involuti f'din l-inizjattiva, partikolarment minħabba l-fatt illi ċerta partijiet interessati kienu dizappuntati ħafna bil-limitazzjonijiet illi din l-inizjattiva kella mal-prinċipji ta' konformità. Għalhekk għandna sitwazzjoni fejn xi partijiet interessati ma setawx ikunu involuti f'din l-inizjattiva. Iżda il-kol kemm huma qablu fuq il-prinċipji b'mod ġenerali. Issa x'għamlu l-istati membri? Qed li kien hemm xi stati membri li introduċew leġiżlazzjoni rigward il-prattiki kummerċali ġusti u għek tistaw tarawhom fil-mappa tagħkom. Em soluzzjonijiet differenti. Ġeneralment ikun hemm lista ta' prattiki illi eh, jiġu elenkati u anka l-modelli jistaw kunu xiftit differenti f'xi stati membri għal kemm din hija leġiżlazzjoni uh, speċifika ħafna uh, u fil-fatt qed uh, qed nirreferi l pajjiżi l-ħodor għaliex naf l-Italja applika dan il-modell. Umbat semmejt ukoll illi kienem eh, bidla fil- mm, liġi tal-kompetizzjoni reċentement dan seħ fil-Finlandja. Jew inkella jista' jkun hemm ukoll bidla fil-liġi tal-kompetizzjoni li hija bbażata fuq eh, dipendenza ekonomika tal-partijiet u tal-seta tas-suq relattiva. Din fil-fatt fil-ġiet applikata fil-Ġermanja fil fatt fil ġiet applikata fil ġermanja reċentement kontra wieħed mill-bejja bl-imnut il-kbar ġew il-Ġermanja. Mbagħad għandna xi stati membri illi m'għandhomx um, infurzar ta' din il-liġi. Jista' jkun hemm xi liġi kontrattwali li tapplika imma biex dan isir trid titmur fil-qrati u għalhekk hemm ħafna restrizzjonijiet. Eh, qed nirreferi għal pajjiżi bil-kulur beige. U għalhekk dawn il-miżuri ma jqgħux taħt prassi kummerċali, mhumiex tip ta' prattiki kummerċali ġusti. Allura, x'wassal lill kummissjoni sabiex eh, tifformula din il- komunikazzjoni u xwassalna allura għal dilazzjoni ta' politika l qabel kollox illi il-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea mhijiex biżejjed biex titratta il-UTPs il Fil-fatt, l-artikli marbuta ma' liġi ta' kompetizzjoni huma artikli 101 102 ta' trattat. Pero memx armonizzazzjoni ta' artikli 101 u 102 għalhekk l-istati membri jiva jista' jkollhom ambitu aktar wiesa għal ċerta dispożizzjonijiet li jorbtu mm, ma' l-abbuż mis-seta tas-suq eh, u anka fatturi oħrajn. L-ambitu jista' jkun aktar wiesa. L-inizjattiva tal-katina tal-provvista hija importanti ħafna għatma nistanni, għatma jinser nisħaq fuq dan. U kemm din l-inizjattiva kienet importanti sabiex uh, nimmaneġġjaw b'mod flessibbli prattiki kummerċali inġusti. Madana kollu hemm ċerta nuqqasijiet marbuta mal-fażi ta' l-infurzar. U din fil-fatt kienet waħda mir-raġunijiet prinċipali għaliex uh, ressaqna u formulajna din il-komunikazzjoni. Darilna wkoll li kien utli illi nisħu fuq il-fatt illi hemm eh, fem hemm ħafna minna li qed jifmu eżattament x'inhuma x'inhi dil dawn x'inhuma dawn il-prattiki kummerċjali inġusti. Madana kollu dejjem ikun importanti dejjem huwa importanti illi nisħu fuq dawn il-prattiki kummerċjali inġusti. U għalhekk aħna wkoll eh, formulajna dik il-komunikazzjoni Barra minn hekk biex ndur lura għal l-infurzar qed eh, nkopru nisqu fil-komunikazzjoni tagħna kemm huwa importanti li naħdmu id fit mal-gvernijiet nazzjonali fuq livell nazzjonali. Eh, għaliex aħna ma proponojniex xaħġa ħaġa aktar b'saħħitha eh, minn komunikazzjoni. Dan għamilni għal diversi raġunijiet. L-ewwel qabel kollox u naħseb dan il-punt diġamil tuċar ċar illi hemm ċerta kwistjonijiet nazzjonali. Nafu illi hemm diversi prattiki għal eh, kummerċali inġusti diġà qed jiġu applikati fuq livell nazzjonali. Jekk dam mhux qed isir diġà ix-xejriet juru illi l-istati membri ser jagħmlu dan. Jekk ikun hemm eh, għodda jew strument uh, leġislattiv jista' jkun diffiċli illi nsibu soluzzjoni tajba għal kulħadd. U naħseb dan ħareġ biċċar mill-slides mill eh, eh, li jurew pajjiżi differenti li adottaw prattiki differenti. Fl-ħarnet, din l-inizjattiva tal-katina tal katina tal provvista għanda issa ftit aktar għanzi kella iktar, ftit iktar minn sena u għalek aħna isna illi Eh, kien iż-żmien dan kien żmien biżejjed sabiex naraw kemm din ser taħdem tajjeb jew le. Issa, il-komunikazzjoni, x'tagħmel il-komunikazzjoni? L-ewwel importanti nifmu li din tindirizza dawk li parteċipaw fis-suq eh, l-Istati membri u il-Kommissjoni. Hija mibnija fuq tliet pilastri l-appoġġ lil Uh, l-SCI, l-inizjattiva tal-Katina tal-Provvista, skambju tal-aqwa prassi minnaħa tal-Unjoni Ewropea u tibni fuq uh, l-infurzar effettiv fuq livell nazzjonali. Ġifiri qatt ma kella f'moħħa li jkun hemm xi awtorità tal-infurzar tal-liġi fuq livell komunitarju. Pittost aħna sħaqna illi jkunu propju l-istati membri illi jizguraw illi ikunem infurzar. Issa, rigward dejjem din l-inizjattiva tal-katina tal-provvista, punt li għadni ma semmejċ huwa illi għal-kem din eh, kifettilkom mela dinja fuq livell komunitarju. Pero aħna nħedġu l-operaturi tas-suq Kolla sabiex jissieħbu ma' din l-inizjattiva. Dan l-appell tiegħi jmur għal dawk li għadhom mamlux dan. Aħna tagħna xi tħassib dwar il-parteċipazzjoni tal-SMEs. Għaliex huma proprju l-SMEs l-iktar jibbenefikaw minn dawn il-prattiki kummerċali ġusti. Barra minn hekk huwa importanti illi nistabilixxu pjattaformi nazzjonali taħt din l-inizjattiva tal-katina tal-provvista. Fil-fat dinja waħda mill-miri mm, tal- eh, mil miri nazzjonali. Issa, li huma l-standards madwar l-Unjoni Ewropea u fuq livell komunitarju. Nasab li diġa tkellimt eh, dwar dawn l-standards, ma nistax noqgħod nidħol fid-dettall, ma dana kollu importanti li jkun hemm konsens dwarhom u qed nitolbu l-istati membri jaraw jekk il-qafas regolatorju mhux konformi ma' dawn il-prinċipi. Rridu illi l-istati membri iħarsu u jqisu il leġislazzjoni illi għandhom f'pajjiżhom mhux biss fis-fażi tal-infurzar, imma anka dwar il-kontenut, jqisu l-kontenut u jaraw kif jindirizzaw dawn dawn il-prattiki. Eh, Għaliex hemm it-tendenza illi uh, spiss ikun hemm regoli wis riġidi biex jindirizzaw din il-problema. Il-komunikazzjoni tisħaq fuq deterrent kredibbli il-bżonn ta' dan id-deterrent. U waħda mill-kwistjonijiet prinċipali mm, miex biss li kollok sistema ta' inforzar li taħdem fil-prattika, jiġifiri il-possibilità ta' uh, li siru il-menti konfidenzjali, iżda rridu li din timxi pass pass mal uh, ma l-eliminazzjoni ta' bizza, tin fil-fat il-bizza hija eh, fattur li jiddomina, għaw għeket nitrattaw fuq eh, kontratti. Kontratti ovvjament illi għandek żewġ partijiet u li wieħed jiddependi ħafna fuq liħor. U wis eh, nibżaw illi il-parti l-aktar dajfa tista' dbati għaliex ikun hemm xi rikatt Għalhekk huwa importanti illi l-ilmenti jkunu jistgħu jsiru b'mod konfidenzjali. Mela, dak fuq fuq uh, xi ħaġa dwar il- komunikazzjoni issa irridu naraw daqsxejn li huma il-passi li jmiss. Aħna fil-fatt ninsabu fis-sena ta' valutazzjoni minn banda qed tlabna li jisir studju uh, u qed inqisu din l-inizjattiva ta' katina tal-provvista u l-pjattaform internazzjonali, għana se ikunu qed nanalizzaw biktar dettal l-oqfsa nazzjonali u rridu namlu skambju tal-aqwa prassi u nifacilitaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri U barra minn hekk se nkunu qed niddiskutu mal-Istati membri dwar kif huma qed jagħmlu valutazzjoni tas-sistemi tagħhom u nwedukom illi aħna nerġaw uh, lura għandkom bis-sejbiet ta' din il-valutazzjoni kemm hawnhekk fil-Parlament u l-istess nagħmlu fil-Kunsill meta dan il-sejbit ikunu lesti nittamaw illi dan il-rapport jista' jwassal għal xi rakkomandazzjonijiet dwar jekk hemmx bżonn iktar passi li tieħdu fuq livell komunitarju. Nittama li din servit ta' bħala ħarsa ġenerali dwar l-istudju tagħna u ovvjament jina lesta li nilqa' eh, kwasjasi mistoqsija li tixtiequ tagħmluli. Um, thank you very much. Sorry. Grazzi ħafna. Eh, skużawni, konna t-niddiskutu ċerta kustjonijiet eh, eh, tal-komitat. Mela, edin daqxajn tart, għalek, jekk possibli ta' namlu round wieħed tal-rapporter, um, shadow rapporters u nipruvaw nlestu dan kollu fis seba minuti illi ġejjin. L-Onorevoli Zdjakovic. Grazzi. Signora President, Signori, naħseb illi eh, s-suġġett huwa komplikat bizzejiet eh, minar ma niprifaw namlu dan f seba minuti. dana kollu nishtiq nirringrazzja lil Signora Rabinder għal-prezentazzjoni tagħha. Il-problemi marbuta mal-katina tal-provvista tal-ikel tixpruna eh, u tatti spunt lil mm, diskussjoni tagħna dwar it-fassil ta' proposti sabiex nevitaw ċerta pratiki kummerċali inġusti. Mill-ħafna studji Eh, illi huma disponibbli fosthom dawk li saru mill-Kummissjoni illi dawn il-UTPs huma komuni ħafna u jagħmlu ħafna ħsara, partikolarment lill-SMEs. U għalek eh, xejnu il-possibilità illi l-SMEs jamlu ċerta investimenti u anka eh, ifixklu għom li jamlu negozjar, mm, ne negozju transkonfinali. Għalhekk aħna għandna bżonn skambju ta' femmiet jiena nibqa' disponibbli dejjem għal dawk illi huma lesti illi jitkellmu miħaj u jaqsmu miħaj l-opinjoni l-opinjonijiet tagħhom fuq dan is-suġġett. Aħna fil-fatt ġiġa għamilna xi ftit rapporti hemm il-rapport De Jung eh, u rapporti oħra li juru illi il- fil-fatt Ġunju tal-2012 il-Parlament adotta rezoluzzjoni dwar l-isbilanċi fil-katina tal-provvista tal-ikel u emmek fimna illi l-problemi huma Ewropej fin-natura tagħhom, għalhekk hemm bżonn ta' sanzjonijiet fuq l-istess livell uh, komunitarju. Barra minn hekk eh, ħarġet ukoll Green Paper fil-2013 rigward il-prattiki kummerċali inġusti. U għalhekk eventualment stabilixxejna forum ta' livell oli dan stabilit mill-Kummissjoni fuq l-2010 u f'dak iż-żmien ġiet introdotta skema volontarja. Dan intlaqa tajjeb ħafna mill-bejja uh, bl-imnut partikolarment għaliex dawn huma vinkolanti biss għal min jaċċettom. F'Lulju ta' din is-sena ġiet sottomessa komunizzjoni, eh, skużawni, komunikazzjoni rigward il-prati kummerċali inġusti eh, fil-katina tal-provvista tal-ikel eh, fil-qasam ta' min jagħmel in-negozju diversi regolamenti u kol fuq uh, prattiki kummerċali inġusti, liġi kommerċali, eh, manka il-leġizlazzjoni li qed nipproponu fil-kuntest tal-sigreti kummerċali, ma dan permettu li ninnejt illi minkejja dan kollu um, diversi differenzi uh, f'dik li hija prevenzjoni. U sfortunatament dan iwassal għal iktar uh, prattiki kummerċali inġusti għaliex m'hemmx oqsa eh, legali illi jevitaw dawn il-prattiki kummerċali inġusti. Il-liġi tal-kompetizzjoni ma tkoprix il-prattiki kummerċali inġusti kollha li jeżistu barra minn hekk. M'hemmx uh, ta' xinuma dawn il-prattiki kummerċjali inġusti. Diversi stati membri provaw jirregolaw f'dan il-qasam. Riżultati kienu differenti, però wieħed jista' jara mm, faċilment illi kemm inkun l-effiċenza ta' dawn l-iskemi volontari miex bizzejet. Walek, kull ma jmur l-istati membri jagħmlu leġizlazzjoni u jpoġġu sanzjonijiet. Ema ma ninsex li din il-katina ta' provvista ta' l-ikel din l-inizjattiva fil-fatt hija volontarja u għalhekk mhijiex biżejjed biex nindirizzaw il-prattiki kummerċjali inġusti fl-istati membri kollha, hemm bżonn ta' katalogu komuni fil-qasam tal-prevenzjoni u l-infurzar. U dimna għanna dan il-kompitu illi nippreżentaw din il-pożizzjoni f'dan il-rapport u dan il-rapport irrit jgħid li mi leġiżlazzjoni li li hija bżonn juża u kif nistgħu nagħmlu din il leġizlazzjoni aktar uh, koerenti biex insolvu dawn il-problemi li jeżistu. Uh, biex nikonkludi nixtieq li Redding, Snura Redinger ċara dawn il-punti. L-ewwel, Fil-kas ta' dan il-rapport um, fuq inizjattiva propria mm, tal-2013 kien hemm uh, appell li sar lill kummissjoni biex naraw jekk hux possibbli li tinforza leġislazzjoni b'tali mod u maniera illi nelli minnaw dan l-element ta' biza. Fil-fatt dan l-element ta' biża issemma illum u nixtieq uh, ikun naf xamilna biex eliminajna dan il-fattur ta' biza minn negozji tagħna U l-ħar mistoqsija rappresentanta tal-Kummissjoni inti tara possibilità illi naġiċu eh, naġixxu eh, il-front eh, regolatorju biex neliminaw dawk il-prattiki kummerċali inġusti illi qed ixxeklu lill-SMEs. L-impressjoni tiegħi hija u naħseb li qed nitkellem ma fissem ħafna negozji illi jekk nitolbu għal skemi volontarji appuntu proprio għalix dawn huma volontari mhux ser ikunu biżejjed u l-impressjoni tiegħi hija illi għandna nikkonkludu l-ħidma tagħna bsejħa għal ta' kundanna għal dawn it-tip ta' prattiki u għal min japplika il dawn il-prattiki dan iridu jiġu ġustizzjati. Mela, Bdejna tart war nofsinhar u iż-żewġ punti li għamilna kienu pjuttost tard, tawlu xi ftit u allura għandna għażla illi fl-aħħar tas-sessjoni ta' da fil-ħodu niġu lura għal dan il-punt jekk kun hemm bżonn, però jien nagħmlu round ieħor ma' shadows u naraw fiex naslu, però jekk ikun hemm bżonn nerġgħu niġu għal dan il-punt wara ħdax ta' fil-ħodu pero rrit nibda laqa tal-koordinaturi qabel is-26. L-Onorevoli Kalsissa. Grazzi. Grazzi l-Kommissjoni għal prezentazzjoni tagħhom. Nis xtaqt eh, nofri l-apologiji ta' sinjura Korazza Bilt li ma setax ta' tendillum u talbitni nipprezenta dawn il-punti li ġejjin. Ija til-alfat li nżommu l-element tal-imnut il-fuq fuq l-agenda u tixtieq tħeġġeġ eh, li ikunem aktar ħidma minnaħa tal-rapporter sabiex eh, nżommu ma dak li ksibna sissa u dana jinkludi ix-xogħol tas-Sinjura Korazza Bilt lejn suq tal-imnut aktar ġust jew ir-rapport de Jong dwar il-pjantazzjoni għal beħ bl-imnut kif ukoll Green Paper għal B2B. Ija tilqa eh, l-appoġġ qawwi tal-Kummissjoni għall inizjattiva tal-Katina tal-Provista kif ukoll li nżommu l-attenzjoni fuq prassi kummerċali zleali fir-relazzjonijiet B2B u l-monitoraġġ tal-proċess ta' autoregolamentazzjoni. Fl-aħħar snin kien hemm progress kbir tlaqna lejn u mxejna lejn dialogu kostruttiv mix-xejn u allura hija temmen li ikun hemm l-aħjar riżultati fil ppp ġifieri sħubija bejn l-element privat u pubbliku u sabiex inkomplu nimxu l-qoddim fi dialogu kostruttiv li bnejna mal-partijiet interessati involuti. Ija u kol tħedġeġ il dawn il-partijiet interessati li jipparċipaw fl-inizjattiva kif ukoll fil-ħolqien ta' pjattaformi nazzjonali kif edi nippruvaw dejjem nistabilixxu il-libertà ta' moviment u anke ta' stabiliment il-partit interessati xorta waħda jridu jarfaw responsabilità ta' trasparenza. Umbat għanna u koll il-round table ta' kull sena appuntament li ġi maħluq mill-parlament biex bekk aħna nivvalutaw il-progress li seħ. Is-Sur Njura Korazza Bilt tistenna bħerqa kooperazzjoni kostruttiva ma' rapporter u anki ma' shadows l-oħra. Grazzi. L-Onorevoli Leva. Grazzi ħafna. Naf li ma tantx għandna ħin għad dispożizzjoni tagħna. U bekk nitlob illi fuq dan il-punt eh, nerġgħu niddiskutu l-elementi involuti f'aktar detall, Però grazzi, grazzi ħafna l-Kummissjoni għal l-informazzjoni, grazzi u koll il-rapporter. Ċertament ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi eh, diġà diġa però jiena wkoll ftit xettika dwar is-sistemi volontarji jew fakultativi. Però xtaqt ngħid li anke bil-tema tal-Kummissjoni Dawn l-inizjattivi ma jinvolvux dawk li jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura jew anki dawk li eh, jaħdmu fis-settur tal-proċessar tal-laħam. U nafu illi ħafna negozji żaru medji mumiex marbuta ma' din is-sistema anki jekk il-perċentwali eżatti mumiex għad dispożizzjoni tagħna. U allura Is-suċċess jiddependi ħafna fuq l-involviment ta' dawk interessati. Nirreferi għad dettalji ta' dawn il-prodotti jina kont bat mistoqsija l-Komissjoni, pero għat mandiġ tweġiba. Allura xtaqt il-ċifri dwar il-marġini medji tal-beħbli mnut għal dawn it-tipi ta' prodotti. Umbat, mistoqsija oħra minna ħatijaj. Xtaqt analizi dettaljata ta' l-effetti ta' dawn il-prassis lejali, effetti fuq il-konsumatur fl-ħar mill-ħar u osservazzjoni tal-ħar nirreferi għal trattament indaqs eh, fl-istati membri, fissu intern, fuq livell nazzjonali hemm atturi differenti. Fuq livell ta' produtturi, jew ta' importituri jew oħrajn. U allura dawn jistgħu jatwaw prassi differenti brabta mal-imsieħba tagħhom. Għandkom aħbarijiet dwar dawn il-fatti dan huwa kompatibbli ma' suq waħdini. Il-kelim li jmiss, grazzi. Mela, għanna problema qoddimna. U rridu nsibu soluzzjoni malaj malaj għaliex eh, kwalità ta' żewġ gruppi il-kbar u l-rwol tal-negozji żgħar u medji huma importanti. Fi Franza aħna kellna skambju ta' informazzjoni dwar dan u rajna li miex dejjem ikonna l-istess situazzjoni, u nasibx li huwa faċli li nsibu soluzzjoni faċli. Mela, jiena minna ħatjena li żewġ mistoqsijiet <coughs> l-ewwel. Aħna konsidrajna il differenza fid-daqs, allura rridu nikkonsidraw ukoll l-aspett tal-biża tal-negozji żaru medji illi jimmobilizzaw ruhom kontra l-atturi l-kbar. Mela l-fattur tal-biża dan, u allura mistoqsija hija din. Il-ħidma tagħna li wettaqna f'dawn l-aħħar snin dwar alternattivi jew soluzzjonijiet legali. Nippruvaw nevitaw situazzjoni fejn għandu jkun hemm leġislazzjoni. ngħidu dwar il-medjaturi involuti f'dan kollu. Ma nistgħux pereżempju nużaw dawn l-atturi biex nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni illi mhix aċċettabbli U din hija rotta possibbli li nistgħu naqbdu. Din hija mistoqsija rapporter u għal kummissjoni nistgħu nużaw dan it-tip ta' medjazzjoni mistoqsija oħra. 28 espert li nġabru. Smajna illi għanna na niprovdu lista <coughs> ta' prassi zina u zoni mhux tant ċari l sejħa grey areas maħniex qegħdin fi stadju illi nippubblikaw odda leġislattiva, iżda forsi nistgħu nagħmlu rakkomandazzjonijiet fiħdan il-katina tal provista ġveri konna lista sewda u lista griża. U dawn jitqasmu sabiex naraw eżattament dawn x'għandhom uh, simili fil-punti tagħhom u naraw kif nistgħu ndirizzawhom. Eh, L-Onorevoli Danti, grazzi President. Il-suġġett huwa interessanti ħafna u naħseb jolqot eh, punt importanti ħafna biex niggarantixxu rapport tajjeb għal konsumaturi u anki bejn id-distribuzzjoni tal-ikel u anki dawk li produċu dak tip ta' ikel. U allura dan huwa importanti ħafna anki fil-qasam agrikolu u anki fejn jitlu in-negozji żaru medji. Il-President waqqaf il-kellim. Iva, issa għandi traduzzjoni tajt il-President. Kien hemm dawmin. Mela. Iva. Għad ma nistaw nsibu bilanċ il-kellim bejn nitkellmu naġlu nitkellmu bil-mod. Mela, nitkellem bil-mod. Pero fl-istess ħin ma nintu ħafna ħin. Mela, sen aqqas l-interventi għaj. Kif kontet najt, huwa importanti illi eh, analizzaw illi il-konċentrazzjoni fl-Ewropa ta' dawn l-imprizi l-kbar ta' distribuzzjoni hija xaġa evidenti jmorru fil-blittana fl-Ewropa u naraw l-istess ditti li wkoll għandhom id distribuzzjoni fl-Europa, l-Italja, Franza, Ġermania, bej wieħed u ieħor dejjem l-istess ditti involuti. Dawn għandhom ħafna saħħa u kif qal eh, kollega Rochefort qabel, dawni mbagħad eh, għandna kumpaniji żgħar ħafna illi ovvjament m'għandhomx saħħa kummerċjali ta' vera u allura huwa importanti u utli illi fil-ġejjieni naraw illi l-effiċenza ta' distribuzzjoni kummerċjali ma tintefax fuq il-produtturi għaliex sissa l-effiċenza tas sistema ta' distribuzzjoni ħafna drabi din tabit fuq il-produtturi u dan naqqas il-prezzijiet tagħhom. Jiena naħseb illi rridu nqisu wkoll u din hija mistoqsija li nressaq il-Kummissjoni, irridu naraw jekk fost dawn il-prassi msejħa leali hemm ukoll il-possibilità ta' azienda illi tagħmel kummerċjalizzazzjoni ta' bid-ditta tagħhom prodotti ta' ditti illi mamulin minn kumpaniji oħra ta' produzzjoni dana jinfluenza lażliet ma jiffavorixxix il-konsumatur u allura l-produtturi ma jkollhomx ir-rikonoxximent tal-prodott propju tagħhom. U allura fuq dan is-suġġett il-Kummissjoni se tiffoka l-attenzjoni tagħha għaliex dwar dan irridu nagħmlu aktar minn sempliċi inizjattiva volontarja bħal dak li smajna illum waqt il-laqa. Grazzi. Il-Kummissjoni jekk joġbok ċertament tista' tina tweġiba bil-miktub, iva tajt il-Kommissjoni kważi saru 26 mhux se jkun possibbli u grazzi għal kummentu u mistoqsijiet kompra però mhux se jkun possibbli nwiġibhom kollha fid-dettall. U allura malajr malajr il-President il għanda problema bil-interpretazzjoni tajt il-President. il-problema bil-kanal. Okay, so Tajjeb, mela, il-Kommissjoni. Kontet najt illi sfortunatament ma nistax inwieġeb fetta tal. Il-President, tixtieq terġa' tiġi għada fil-ħodu u twieġeb fid-dettall? Membri taċċettaw din il-ħaġa? Il-rapporter jaċċetta. Kenna kważi nofsija ta' mistoqsijiet u jiena jidir li l-Kommissjoni tixtieq twieġeb għal xi minn dawn u hemm il-ħin fil-10 u 10 da fil-ħodu li namlu hekk. Jew inkella jista' jkollna laqgħa oħra jew dawn isiru bil-miktub. Ir-rapporter xixtieq. Tomorrow? Għada? Għada, għada tajjeb, jgħid il-kelli rapporter. Tajjeb, mela, SND, PPE, Messier Oxfor, inti? Jien għandi la oħra l-istess ħin, għada, pero ċertament aħna nżommu kien sur Roxfor. Komissjoni, inti taqbel? Iva, grazzi ħafna li l-kom tal-li qed tkunu tant flessibli magħna. Grazzi ħafna mela minnu fih il-laqa tal-koordinaturi l-interpretazzjoni Maltija tieqa' hawnhekk. Thank you everybody. So that will start by about quarter past 11 latest tomorrow.